Uh, dear colleagues, could we start the meeting? I would like to welcome all those who came to this part of AFCO meeting of today. Ah, tajjeb li ġejtu għawnek għal din l-laqa tal kolkom informazzjoni minna ħatijaj li zviluppajna mill-ewel ġurnata din leġislazzjona fil-komitat żviluppajna dan l-interess biex inkun nafu dan ix-xogħol fl-Ewropa, din il-ħidma f'Ewropa kif nistgħu ntejbu l-istruttura Ewropea l-operati l-linji ta' politika milli nużaw aħjar il-potenzjal illi jeżisti fit-trattati attwali u imma nemmnu wkoll illi hemm il-loġika minn narrativa biex imorru li lin mill-karatteristiċi u nħarsu lejn il-futur u naraw kif nistaw intejbu il-mod kif l-Ewropa qed timplementa dak li jeħtieġu ċittadini Ewropej. biex hekk l-Ewropa topra kif suppost bħala demokrazija fil-veru sens tal-kelma biex intejbu l-effiċenza tal-istituzzjonijiet Ewropej u biex nikkooperaw aħjar il-livelli bejn il-livelli kollha ta' gvernanza tal-Unjoni Ewropea ġifieri fuq il-livell lokali, reġjonali, fuq livell nazzjonali, fuq livell Ewropew. U niżviluppaw dan l-interess fil diffużjoni futura tal-istruttura istituzzjonali u l-aġġustamenti istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea. Mela naraw il-futur mill-perspettiva l-iktar tal-struttura tal-Unjoni Ewropea. Kif inni maġuna u kif topera, kif jittieħdu deċiżjonijiet. Imma permezz tal-politiki tagħna ikonna sfida oħra kbira ġifiri kif l ewropa għandha bżonn ta' ġusta l-kontenut tal-politiki tagħha biex tkun iktar effiċenti biex tirrisponda ħtiġijiet għal bżonnijiet tal-Ewropa. Ek, naslu għal din il-laqa, għax għadna kem finalizzajna dawn iż-żewġ rapporti li ġew diskussi u kol ilu miegħek f'stadju differenti tal-rapporti, sta ġew finalizzati, se jiġu se jkunu suġġetta votazzjoni fit-8 ta' Diċembru dis-sena u nittamaw illi fil-bidu ta' frar u mbagħad Dawn ir-rapporti se servu bħala sfond, bħala kuntest għal dibattitu fil-Parlament Ewropew fis sessjoni plenarja fuq kif il-Parlament Ewropew jara il-futur, il-viżjoni tiegħu tal-futur u l-bidliet fl-Unjoni Ewropea fil-kuntest ta' evoluzzjoni futura tagħha. U kif għadd dal għadin naħmu fuq il-pozizjoni tal-Parlament imma se jkollna wkoll il-White Paper mill-Kummissjoni Ewropea se jkollna nittamaw ukoll l-implementazzjoni tal-lekk imsejħa Bratislava Roadmap proposti konkreti ħafna l-politiki konkreti illi narawhom bħala parti mill-kriżi, bħala fenomenu tal-kriżi, u nittamaw ukoll illi ikonna dibattitu tajjeb l-istituzzjonijiet f'dan il-proċess biex l-Ewropa tmur għall-aħjar. Illum se konna diskussjoni fuq il-kontenut tal dawn iż-żewġ rapporti u nibdew id-diskussjoni bl-introduzzjoni li ġejja minn żewġ personalitajiet ewlenin fuq livell Ewropew. Mana għanna l-ex Prem Ministru ta' l-Italja, Professur Mario Monti, kienu kol kummissarju darbtejn, iva Darbte kellu portafolli importanti u għanna l-Antonio Vittorino li kienu kol kummissarju għal ġustizja u l-affarijiet interni u kienu kol viċi prim ministru Portugiż, ministru tad-difiża, kienu kol imħallef tal-Qorti Kostituzzjonali tal-Portugal. Oleg żewġ eh, personalitajiet importanti illi ħadmu għal deċenni, skużawni najt ma għal deċenni, ovvjament aħna dejemet nikbru fleta u nixtieq nibda b'Antonio Vittorino biex itina il-kummenti tiegħu. Inspiration for us. Thank you so much. U ikun għajn ta' ispirazzjoni. Grazzi ħafna, President, membri tal-Parlament Ewropew u tal-Parlamenti Nazzjonali. L-ewwel qed nixtieq nirringrazzja tas-sew għal dan għal din l-istedina jiena tas-sew kuntent li qed hawnhekk qed naqsam dan il-panel ma' Mario Monti u nirrikonoxxi li inna deċenni naħdmu veru impenjati u nixtiequ nkomplu nkunu impenjati fuq livell Ewropew għal deċenni li ġejjin. U għalhekk Hemm bżonn li nkunu umli ħafna u nirrikonoxxu illi l-kriżi attwali il-polikriżi jekk imsejħa ġifir li għaddej minna dan il-proġett Ewropew u miex bħal kriżiet li kellna qabel. Ċifir dawk tradizjonalment madwar dimedem għadna illi minn kull kriżi l-Unjoni sa toħroġ iktar b'saħħitha u għall-ewwel derba naseb qudiemna għandna perspettiva ta' żman element speċjalment wara d deċiżjoni permezz tar referendum fir-Renju Unit biex iħallu l-Unjoni Ewropea. Biex nindirizzaw dawn l-sfidi naħseb hemm kriterju importanti huwa neċessarju li jerġa' jkun hemm eh, fiduċja reċiproka fost l-Istati Membri. Il-krisi reċenti eh, ħarġet problemi ħafna u dawn il-problemi dawn id-divarji hemm bżonn nilbuhom għax hekk le mhux se jkun konsens politiku fost l-istati membri. U għalhekk għandna bżonn naraw il-twaqif ta' gruppi politiċi tramuntana kontra n-nofsenar, ponent kontra l-vant, dan huma kollha sinjali negattivi ħafna għal futur tal-proġett Ewropew. Dan il-kuntest naħseb illi ma naħsibx nistgħu nistennew illi se jkun hemm għalmenu mhux qabel l-sonniet tal-Parlament Ewropew li miss din mġiba fl-Unjoni Ewropea jew din ir-rida din ir biex ikun hemm bidliet fit-trattati u għalhekk għandna bżonn l-iktar nisfruttaw kemm jista' jkun il-potenzjal ta' trattat ta' Lisbona eżistenti dak fis-seħħ u naħseb illi hemm ħafna affarijiet illi għadhom li għandna bżonn nagħmluhom, speċjalment bħala prioritajiet politiċi u żommu dejjem f'moħħna illi l-alternattivi politiċi forsi jiħtieġu aġġustament istituzzjonali. L-ewwel qabel kollox nixtieq nifoka fuq l-laqda monetarja u ekonomika jina naqbel mal perspettiva tal-kanċellira Merkel illi jekk tfalli l ewropa il-proġett Ewropew kollu kemmu jista' jkun f'periklu serju u għalhekk għandna bżonn nikkonsidraw bħala priorità u ċata tal-priorità kollha tagħna l-aqda monetarja u ekonomika u dan ifisser żewġ affarijiet importanti, bilanċ adattat bejn sim sovran u il isim tar-riskju. L-iktar f'żewġ oqsma illi għandhom implikazzjoni istituzzjonali rilevanti waħda qabel kollox l għada bankarja għax fil-fema tijaj morna ħafna li l dan il-qsim sovran imma l-pilastru tal-qsim eh, tal-riskju fl-aqda bankarja għanna bżon nizviluppaw ġifiri l-fiscal backstop għal fond ta' risoluzzjoni ta' sistema bankarja kif ukoll il-Common Deposit Guarantee U f'dawn iż-żewġ ma naħseb hemm ħafna xwieħed jagħmel u għandna bżonn nagħmlu dawn l-affarijiet fuq medda qasira ta' żmien għax maħniex ħiesa mill possibilità ta' kriżi tal-Ewropa mill-ġdid permezz tas sistema bankarja dajfa li għandna f'ċerti stati membri u biex nkunu prudenti minix se nsemmi li mumma dawn l-istati membri. Niċissa għattini għasan fil-fema tijaj. Nibdew diskussjoniet fil-font fuq il-mekanizmu ta' stabilta Ewropew li opera sew għax għalmenom bżon nikkonsidraw illi huwa l-istrument li għanna fidejna għad dispożizzjoni tagħna biex inkunu nistaw nilqaw għall-assorbiment simmetriku ta' xoks asimetriċi fuq meda qasira ta' żmien. U jekk laqda monetarja u ekonomika jista' jkollha xi inċident fil-perkos tagħha, il-mekanizmu hemm bżonn ikun iktar effiċenti u effettiv użat biex juri determinazzjoni tagħna biex nigarantixxi sostenibilità ta' l-euro illi ma tistax tkun fidejn biss tal-ECB minkejja il fat li l-ECB qed jagħmel dak li jista biex jiggarantixxi l futur tal-munita komuni tagħna. Mela l-ewwel building block jiġifieri nibnu ftit ftit l-EMU għal dak li huwa il-sim sovranu sim ta' riskju. Issa niġu għattini eh, ġebla biex nibnu din l-struttura Ewropea biex konna rikupru lejn konverġenza. Jina naqbel ma dawk nasib xuħut mill-membri tal-Parlament Ewropew inkludu fil-rapport si ġie votat fil-plenarja ta' Diċembru, jina naqbel ma daw kontet najt illi irridu approċ ġdid biex jorbtu l-proċeduri ta' nuqqas ta' bilanċ makroekonomiċi u l-effettività ta' rakkomandazzjonijiet pajis pajis. L-iktar f'dawk l-oqsma fejn hemm bżonn ta' sidja nazzjonali fuq ir-riformi nazzjonali u l-programmi ta' dawn ir-riformi illi se jitolbu fi fema tiegħi mhux biss fiduċa reċiproka fost l-Istati membri, imma żgur mhux forsi rwol mtejjeb tal-Parlament Nazzjonali. Jekk il-Parlament Nazzjonali suppost isalfu fir-realtà il-leġislazzjoni tal-elementi ewlenin tal-riformi li huma inklużi fil-programmi tal-riforma nazzjonali, lek dawn mhumiex inklużi fil-eserċizzju, se jkun hemm sidja dajfa ta' dawn ir-riformi u l-effettività ta' dawn ir-riformi ovvjament se jbatu se jiddajfu. Mela, f'dan il-kuntest jiena naħseb illi, ma' perspettiva tiegħi, nemmen għal daqstant, illi l isfidi huma tnejn l-ewwel net minn banda waħda. Probabbilment għandna bżonn immorru mill-approċċ attwali għal proċedura ta' nuqqas ta' bilanċ makroekonomiku lejn sensila ta' inċentivi biex nintroduċu ir-riformi strutturali. U dawn dawn l-inċentivi supposti permettuna li nerġaw nirrevedu l-użu tradizjonali tal-fondi strutturali. Fil-fema tiegħi, l-approċċ tradizjonali tal-fondi strutturali qed jasal għat-tmim tiegħu u jekk tassow nixtiequ li nkunu ferm iktar proattivi fil-promozzjoni ta' tkabbir ekonomiku, għandna bżonn inħarsu lejn il-fondi strutturali u lejn possibilitajiet finanzjarji oħra u mistanajt ċejn fuq dan, għax Mario Monti li se kellem warajja għandu dmir importanti ħafna biex identifika risorsi propji ġodda l-Unjoni Ewropea, imma nemmen illi dawk id-disponibilitajiet finanzjari għandhom bżonn ikunu hemm biex jippromovu ir-riformi strutturali li għamlu parti fil-programmi nazzjonali tar-riformi. U għalhekk hemm bżonn li l-Parlament Ewropew li kollu skrutinju mtejjeb fuq dawn il-programmi ta' riformi u fl-istess waqt però hemm bżonn biex l-istituzzjonijiet u l-Kummissjoni l-iktar kif ukoll l-Eurogroup biex ikunu ferm iktar proattivi fil-valutazzjoni tal-impatt aggregat ta' kull programm ta' riforma fuq livell nazzjonali jekk nixtiequ eh, koordinazzjoni ekonomika fuq livell Ewropew ma nistgħux ikonna biss żieda ta' programmi separati fuq livell nazzjonali għandna bżonn ta' valutazzjoni ċara politika tal-impatt aggregat akkumulati ġifi ta' dawn il-programmi nazzjonali fil-politiki nazzjonali tal-żona euro bħala entità din m'għandniex u naħseb li komissjon nabżon bżonn tkun fermi ta' provattiva Nalaq b'referenza għall-impatti istituzzjonali nemmen illi biex il-gvernanza ta' zona euro tkun waħda iktar effettiva, jena dejjem kont favur ħolqien ta' president permanenti tal-Eurogroup. Nemmen illi għanna bżon which għanna bżon rappresentant, xaħat li jkun responsabli, jerfa responsabilta u ovvjament ikun hemm skrutinju tiegħu hemm dawk li jemnu forsi għandhom raġun illi mingħajr bidliet fit-trattat huwa possibbli illi noħolqu presidenza permanenti tal-Eurogroup u natu dan ix-xogħol għal xi viċi president tal-Kummissjoni li huwa responsabbli għal politika ekonomika u monetarja. Min issemur nidħol fil debattitu legali dan mhux possibbli jew len ħalli dan fidejn l-esperti, imma ngħid però li nemmen li president permanenti tal-Eurogroup hemm bżonn ikun responsabbli qudiem il-Parlament Ewropew mod partikolari qudiem Kumitat Speċjali tal-Parlament Ewropew li jkun responsabbli għaż-żona euro u mod parallel irid ikun l-interlokutur tal-parlamenti nazzjonali meta jkun hemm dibattiti fuq linji gwida u għanijiet ewlenin tal-programmi nazzjonali tal-riforma. F'dan l-istadju ma naħsibx li hemm bżonn ta' entitajiet ġodda, għandna bżonn nibnu fuq il-qafas legali li għandna l-artiklu 13 l-iktar tal-Fiscal Compact u għandna bżonn ikunu konxi tal-fatt illi il-proċess ta' teħida deċiżjoni huwa tant livelli differenti u f'qasam tant sensittiv li l-politika ekonomika monetarja li ġajja tqila minna nifisa u għalhekk nsommu f'moħna illi m'għandniex bżonn illi sir iktar diffiċli li wieħed jieħu deċiżjonijiet illi f'mument ta' krisi ovvjament huma eh, meħtieġa b'ċerta urġenza. Allura, Signora President, dawn kienu il-kommenti tiegħi ta' introduzzjoni u nixtieq intennilek il ringrazzament tiegħi li tajtni l-opportunità biex nitkellem fuq il-perspettiva eh, tiegħi quddiem udjenza eh, tant distinta u nirgazzakom ħafna tal-paċenzja tagħkom. Grazzi. Very much. Can I just ask? Grazzi ħafna mistoqsija forsi li tmur lil lin minn dak li stennejt int. Għax int kont tiffoka fuq il-żona euro. Li mija l-istituzzjoni Antonio taħseb int illi tista' tkun dik illi tiżgura illi f'sitwazzjoni bħal din fejn il-żona ero titħol iktar fir-font u tiżgura l-esistenza ta' mekkanizmi illi tħares il-suq waħdin ma tkunx imminata mal-fatt illi qed ikonna Ewropa tal-Ewro u Ewropa li mhijiex u xikun hemm ukoll konsistenza bejn il-linji ta' politika li qed jimbottaw il-żona euro u dawk li huma relatati mal-bqija tal-Ewropa biex hekk nevitaw ukoll xi diskriminazzjoni ħen sejħu hekk ta' dawk il-membri li mhumiex parti mill-żona euro min irid ikun responsabbli ta' dawn il-mekkaniżmu iva. Nirrispondi huwa pjaċira li għandi nirrispondik l-ewwel net il-laqda monetarja u ekonomika e politika tal-Unjoni Ewropea minkejja l fatt illi għanna żewġ pajjiżi b'opt-out su forsi sentejn oħra se jkollna biss opt-out eh, waħda, il-bqija tal-pajjiżi suppost eh, jirrispettu l-kriterji kollha u jissibħu mal-monita unika u il-setat leġislattivi fuq politika komuni tal-Unjoni Ewropea tiġi lill-Kunsill tal-Ministru u lill-Parlament Ewropo. hija l-proċedura ordinarja leġislattiva li hemm tiġi użata u għalhekk il-garanzija legali tal-proġett ta' koezjoni kif ukoll il-kondizzjonijiet eh, qabel ma wieħed jissieħeb irid ikun leġislatur mal-Kunsill tal-Ministri Issa mill-punt mill-perspettiva politika biex nevitaw diskriminazzjoni u nigarantixxu koeżjoni politika l-iktar istituzzjoni li tista' tiżgura dan hija l-Kunsill eh, huwa l-Kunsill Ewropew. Jiena jiena xtaqt li kieku li l-Kummissjoni Ewropea Eh, mela, professur Monti, forse tistatina jent ir-replika tiegħek. Thank you very much. Grazie tassew. Jiena nixtieq eh, ningrazzjak u tal-li l-opportunità biex nindirizza l tal-komitat. U jiena tassew kontent ħafna li jieta hawnhekk dej eh, Antonio Vittorino ħabib tiegħi. Il-probabilitajiet jgħidulna illi għandu ħafna iktar għexieren ta' snin d-dimu biex jġilet favur Ewropa minni. Imma aħna ser namlu dan bist spiritu għal-menu. Jiena naqbel miegħek ħafna Sinjura Ċer u anki ma' Antonio Vitorino fuq il-fatt illi aħna imġela illi eh, namlu użu aħjar tal-potenzjal ta' trattat attwali u nemmen illi fil-fatt marġini kbir ħafna għal użu tal-trattat attwali. U nishtiq kol komplima dak li għal Antonio Vittorino, l-importanza per tal-gvernanza ekonomika. Imma ovvjament aħna rridu wkoll nifukaw fuq ir-riformi li jistgħu jsiru bit-trattat għal trattat tal-Lisbona ġifieri u għalhekk irrid ngħid kelma kemm sej ukoll f'dan ir-rigward. Nemmen illi Antonio Vittorino għandu 100% raġun meta jgħid illi Jiena miniex espert fuq kussjoni istituzzjonali sewwa. So E, kif tafu flimkien ma' Sur Banjer il-Komissjoni Ewropew għal dik il-Konvenzjoni Ewropea, ġifiri u jafsew fuq da' suġġetti x'qed jgħid. Mu jiena nemmen ukoll illi dawn kollha huma importanti. Jiena qabel bisih fuq il-fatt illi sabiex inkunu nistgħu nagħmlu użu sħiħ ta' Trattat tal Lisbona biex namlu politika ekonomika diċenti u għam importanti illi nistabilixxu uh, fiduċa reċiproka bejn il-tramuntana u nofsinar, bejn il-vant u l-ponent u jina nemmen illi l-istituzzjoni illi jina kelli pjaċir illi nserva nservi għal-Komissjoni Ewropea, specialment issa għax eh, jieħob jistħajjel ruħu bħala komitat politiku. Mela irrit jagħmel ix-xogħol ta' politiku. Pol politiku polut. Jiġifieri mhuwiex li jgħati jalloka flessibilità skont il-qawwiet u forzi varji imma li indirizza il-mexxejja tal-istati membri politikament minnajr ebda subordinazzjoni intellettuali u politiku u li għamel sforz enormi biex jikkonvinċi l-mexxejja tal-istati membri illi dak li qed jifridhom huwa minnu imma huwa immens minn kwaħed waħda minnhom. Jiena konvint li din il-veduċa reċiproka hija minħabba li ħafna preġudizzi deħlin fiż-żifna. U jekk aħna nieħdu it-tlet pilastri ewlenin ta' dawn il-linja ta' politika fuq livell tal-Unjoni Ewropea, nina rrit ngħid u naħseb illi dak li għandna bżonn huwa impenn biex insostnu żewġ affarijiet fl-istess ħin integrazzjoni tas-suq waħdini u tkabbir fil-Unjoni Ewropea. U il-politika ekonomika, l-qaffas ekonomiku, sabiex nkunu nistgħu niksbu dan il-lan, mandux bżon li kollu ikun jimbidel minn ta' taħt fuq. Iżda irrit jitjib, jitjib sew. U dan il-li jfisser li xi ħaġa li ħafna iktar importanti mill eh, kun kemm ikun relevanti bħala ikun hemm titjib li huwa suġġerit mill-Presidenza. Importanti huwa li nindirizzaw l-ostakli kemm l-integrazzjoni u tkabbir li huwa iktar fundamentali għaliex dawn għandhom ir-eruq tagħhom f'diverġenzi kbar tal-kulturi politiċi. Jiena kif naqra s-sitwazzjoni qed nara tliet intenzjonijiet ewlenin. L-ewwel net hemm it-tensjoni ta' integrazzjoni tas-suq u imbagħad il-reperkussjonijiet soċjali u nazzjonali kontra l-integrazzjoni. U din it-tensjoni iżom lura il kizba tas-suq waħdini illi li wassal imbagħad l-inqas integrazzjoni u inqas kabbir. It-tieni huwa hija tensjoni bejn regoli fiskali u flessibilità. Din it-tensjoni toħloq siduċa bejn żewġ linji divizorji, divizorji ġeografikament bejn tramontana u nofsinhar u kulturalment bejn il-liberalizmu ġermaniku u anki il-lat ta' lat anglosassonu. Anglo wieħed iddajjef il-inforzabilità tal-pattat kabiru stabilta ma fl-istess ħin jipprevjeni li jkun hemm investiment pubbliku fuq livell nazzjonali milli jiġi żviluppat hekk kif ikun xira biex ikun jista' jagħmel tajjeb għal pjan tal Juncker. U t-tielet hija, fuq li ma inni naħdem fuq għajin personalment hija l-kim sejħin il-kontributuri il kontributuri u beneficjarji net. Għax dawn javvelenaw il-ħajja tal-Unjoni Ewropea u dan huwa ġenerat minħabba l-budget tal-Unjoni Ewropea. Fil-forma eżistenti tagħha tiegħu il-budget huwa pjuttost ossolet mm, matux tuxjot. Parħabba in-nefqa tiegħu mhijiex trasparenti, mhijiex demokratika, anzi hija regressiv, huwa regressiv il-mod kif jiffinanzja jien dak li nixtieq nara huwa li il-Kummissjoni tinterpreta in-natura taħa ta' Kumitat Ewropew, Kommissjoni Ewropea li ta sew hija differenti minn natura politiċizzata tagħha li fil-fatt eh, tagħmel riflessjoni fil-fond ma l-istati membri biex tejnom jidentifikaw il- eh, il-denominatur komuni li naħseb li huwa ħafna iktar wisa mill jaħsbuhuma li fuq jkunnu jistgħu jibnu impenn ġdid biex isostnu integrazzjoni u tkabbi. Għantikom forsi xi ta' dak li jiena fil-fema tiegħi għandu jiseħ. Iżem mhux impossibbli għax eh, jiena kelli esperjenza ta' sena u nofs. Kont eh, membru tal-Konsil. U jiena nista' nixet għal fatt illi jekk għandek eh, tliet erba' mexxejja ta' zoni euro, pajjiż ta' zona euro ewlenin jinaqdu għal ġurnata, anki nofstanar, iwaslu għal naqis ta' distanza bejnietom. Mhux biss permezz ta' abbozzar kosmetiku tal-komunikati fasla, imma minħabba li għandhom għaftej maħjar tal-pozizjonijiet tagħhom. U dan il-mod illi jippermetti il awtoritajiet politiċi tal-Unjoni fil-Konsil Ewropew u l-Euro Summit ta' Ġunju 2012 biex jaqdu ftejim unanimu mod partikolari fil-zona fil-summit ta' zona euro li permettiet il-president tal-ECB Eh, li fid-ġimgħat wara jgħid illi ħajjamel l-almu tiegħu biex għan u li sibbi bħala istituzzjoni biex dan tpoġġi fi deċiżjoni fuq l-OMT. Id-deċiżjoni tal-istrument il-ġdid. Nasab li għandu jkun possibbli fit-tlieta, fit-tliet eh, tensjonijiet hawnhekk li nsibu mod kif nistgħu noħorġu minnha. suq wieħed waħdieni għanna bżon proċess ta' rikonċiljazzjoni ġdid bejn il-suq u l-komponenti soċjali tal-ekonomija tas-suq soċjali qed nara l-sur Brok diħel u għalhekk naħseb illi hawnhekk il- illi dan it-tip ta' suq dan is-suq eh, soċjali hija xi ħaġa li l-ewwel ħaġa li sadili minn moħħi. Dan huwa irid ikun kompetittiv, irid ikun sostenibbli. Sew, u għandu jiġi rikonċiljat iktar u sabbiex aħna nkunu nistgħu inxejnu għatta xkil għal adozzjoni iktar mħaffa ta' din tip ta' leġizlazzjoni u li kunem minn forzar iktar b'saħtu, irridu namlu progress fuq linja ta' politika li hija ta' kornament ta' taxxa li huwa iktar ħafifa ma' iktar linjari. U għandha tisir inqas diffiċli di ġala darba il-stat membru ewlieni li tradizzjonalment kien jopponija aktar minn ħaddieħor, maċ ħajkun fuq madwar il-mejda ta' taħida deċiżjonijiet tal-Unjoni. Għalet kabbir ta' stabilta' u ta' tkabbir ġara darba aħna ħarsu lej dak li ġara meta ġiet adottat ġi adottat iż-żona euro, jek nħarsu lejn realtajiet tal-lum, aħna nistgħu naraw illi qed ngħidu illi f'patt ta' stabilità u tkabbir jista' jinżel sa livell niżel sa livell zero bħala livell ta' ambizzjoni, Nkun qegħdin jitqu bina nfusna meta qed ngħidu illi nistgħu niksbuh dan. Jiena fost wieħed mill-ftit tal fis situazzjoni li musa nkun kontent li kikun neħu regoli ta' disciplina fiskali, għax naħseb li ħafna jaraw li fil-bidu jihdu gozbija, imbat wara ftit żmien jaral, jarralhom. Allura mhux qed naraw li hemm sar sew u b'saħħtu tal- il-pat ta' tkabbiru stabilta' għallek, issa għal waqt illi aħna għanna Poġu madwar il-mejda, nofsenar u il-tramontana. U nammetu illi dan id-dozi kolla ta' flessibilta illi għedin nużawom għal infi attwali iridu jitneħew nazjonalment. Iżda li minnaħal l-oħra wkoll għandna nħarsu b'mod iktar favorevoli lejn u l-patta stabilta u tkabbir rifletti dan inħarsu iktar lejn investiment pubbliku mod favorevoli. Anki jekk nagħmlu definizzjoni ristretta ħafna u forzata mod stretta ħafna fuq livell tal-Unjoni Ewropea biex ħadd ma jqaraq bħadd, iżda għal ma nistgħux nittamaw illi ser l-ekonomija Ewropea se tqum fuq saqajja jekk E, għanna l-pjanta Junker illi huwa sewwa tajjeb iżda imbagħad għandek il-investiment pubbliku fuq livell nazzjonali mhux qed jaqbel mal-pjanta Junker. Musa jkun diffiċli illi l spiegaw l-ħat illi jekk inti toqgħod lura milli sellef kemm xejn iktar fis-suq fi żmien fejn jiswik 0.05% biex inti kollok infrastruttura fizika jew mhux fizika li aħjar għal ġenerazzjonijiet ġejjin ta' Ewropej mela hija xi ħaġa li tagħmel sens. Aħna qed naġġixxu kontra il-ġenerazzjonijiet tal-ġejjin jekk aħna ma nagħmlux dan, mhux jekk nagħmluh, U fl-aħħar fuq il-budget tal-Unjoni, il-priorità għandha tkun biex nifukaw fuq il- il-xogħol ewlieni, l-qofol ta' xogħolna. U issa it-talba ewlenija biex niprovdu din il- beni pubbliċi Ewropej, fil-kas per esempio ta' difiża ta' ta' frontieri esterni u kontroll ta' frontieri esterni lajnuna u koll il-migranti, eccetera. Din hija l-ewwel darba fix ta' snin illi l-Istati Membri qed iduru l-Unjoni Ewropea tgħidu l isma' tagħtu tagħmlu hekk għaliex aħna waħedna ma nistgħux. U aħna fil-grupp ta' livell li fuq il-Loan Resources inħossu illi eh, ta' min jwassal ir-rapport tiegħu kemm il-Parlament kif ukoll iż-żewġ istituzzjonijiet oħrajn bil bidu ta' jannar. U ser ngħidu li jekk l-istati membri jaqblu illi hemm kompetenzi ġodda, autokompetenzi ġodda li għandhom jiġu allokati, mela irdu jiġu allokati auto risorsi, rew risorsi propi biex dawn jitwaslu u jiġu implementati sew. L-aħar punt? Jien m'għandix suġġerimenti x'nagħti dwar il-kontenut ta' trattat ġdid potenzjali. Jekk jiena naħseb li jekk dan sakemm ma nagħmlux dan l-isforz biex naqdu l-kulturi politiċi differenti, trattat ma jiswa xejn. U jekk dan l-isforz isir b'suċċess, dan it-trattat mhux neċessarjament jkun essenzjali għal ħafna snin. Iżda dak li jiena nissuġġerixxi huwa illi il-arfin espert kollu li għaw fil-kunsil, fil madwar l-Ewropa, f'dew hawnhekk fostna, għarra aħna kollu id nfokaw fuq ħaġa waħda żgħira qabel ma qaqas biss nibdew in-negozjati fuq trattat il-ġdid. Aħna l-kol nafu, inna nafu snin, illi il-proċess ta' ratifika hekk kif bħalissa huwa pis fatali. U dan il-pis qed jinħas mill-Unjoni Ewropea u dan qed naraw naraw il-perkussjonijiet fil-referendum għaliex dan plana il-dera tiegħu diffiċli f'termini ta' inkarnazzjonijiet ta' Franza, Irlanda, eh, l-Olanda. Sninil, inna, inna snin narawhom daw. U qatt ma rajna referendums um, li waslu għal xi riżultat li kien faċli. Nasab il-Brexit hawnhekk. Imma huwa importanti li jkollok ratifiki bimma ta' proċedura fil-verità jiena niftakar okkażjoni fejn għall-Ewropa ta' fuq fejn li, li Tomazo Xkopa kien qed imexxi. Jiena għax jiena kont firmatorju tagħna l-artiklu żgħir tal dan punt iżgħir konna identifikajna metodu differenti. Imma jien minix avvokat, jien naħseb illi għanna nistħarġu sew dwar jekkux possibli li nimmaġinaw mod ieħor jew identifikazzjoni l-istorja tajna billi tgħidilna li żewġ stati fl-iktar federazzjonijiet magħrufa madwar id-dinja ma ratifikawx il-Kostituzzjoni illi presedi fuq il-federazzjoni il-stat ta' Rhode Island u li ma kienx firma u kien firma firmatorju tal-Konvenzjoni ta' Filadelfja u kien irrifjutaw u ravu it-test l-ewwel okkażjoni u mbagħad wara xhur iltaqgħu inaqdu ma' l-Istati Uniti meta kienu medda l-esklużjoni. Mbagħad fil-Ġermanja fl-1949 il-Landtag Bayern il-istat ħiles tal-Bavarja irrifjutaw ir-ratifika tal-liġi fundamentali ta' Repubblika Federali ta' Ġermanja iżda bil-pragmatizmu illi għandu jiġi rifless iżda aċċettat bħala applikazzjoni tiegħu fuq it-territorju tal-Bavarja. Din hija logħba tal-ġganti tal-Repubblika tal-Ġermanja u l-Bavarja. Jiena għaxar snin ilu kontra karta dokumenti li jgħid li, li, li Meta jkollok pubblikazzjoni ġdida li hija firmata mill-kapijiet ta' stat u gvern minn kull stat membru, irrid ikun hemm artiklu addizzjonali li huwa firmat minn kull wieħed u waħda minnha. Illi jgħid illi fil-każ il l-pajjiż tiegħi dan it-trattat illi jiena hawnhekk firmajt ma jgħaddix mir ratifika tal parlament u laqas referendum mela jiena eżis kollegi tiegħi. Min għawu snejt, nwiet minn missin minn sitxu sitt ohra oħra, nerġa' nirratifika, nerġa' nressaq proposta oħra biex tiġi ratifikata li tpoġġi l-mistoqsija li ċittadini intom tridu li il-pajjiż tagħna jibqa' bħala parti mill-Unjoni Ewropea bil-kost ekstra konstituzzjoni eh, li intom jew kolħat izu għacċetta jew ti preferu illi nitilqu. Għaxbekka ċittadini jittuħam alternativa radikali. Kenna esperienza reċentament ta' dawn l-alternativi radikali Imma m'għandix dubju li kull l-intellettuali kollha minenti tal-Ewropa mhux tal mhux tal jridu jiffukaw fuq dak li qed ikun hemm fit-trattat għax imma fuq affarijiet oħrajn għax wis probabbli xorta bun se tgħaddi mill arbil kollu tar-ratifika iżda jridu jaraw jekk hemmx mezzi plawzibbli u politiċi fejn wieħed jista' jadotta modalitajiet oħra. Grazzi. Very much, Professor Monti, um, and I would like to now to move. Grazzi, Professor Monti. Issa indur fuq il-kollegi tal-Parlament Ewropew. Kien hemm il-kollegi illi kidbu forsi eh, favur il-rapport tal-Professur Monti u tal-Onorevoli Vittorini jistaw u koll jibdew Mercedes Elmar. Uh, Eh, għat għandu ċans issa biex eh, jipparteċipa fi diskussjoni ħan nitkellem bit-Taljan. Mela, grazzi ħafna l-President u l żewġ eh, kellima għal il-prezentazzjonijiet li għamlu għad dibattitu interessanti ferm illi qed ikollna li ħafna minnkom diġa smajtuna nippreżentaw dan ir-rapport fil-fażi inizjali tiegħu probabbilment għadkom tiftakru għalhekk jiena sempliċement se nagħmel ftit kummenti u anki biex ngħidilkom fiex qegħdin issa kif evolva dan ir-rapport. Mela, l net kif diġa intqal, aħna konvinti illi fiħdan it-trattat ta' Lisbona, l-essenzjal tal-istrumenti li għanna bżon sabiex nifacċaw eh, l-sfidi li qed tiffaċċa l-Unjoni Ewropea sabiex nkunu nistaw nerġaw noħolqu struttura istituzzjonali iktar demokratika u iktar kapaċi tal talbiet ta' ċittadini, ma mhux biss anki kapaċi li twieġeb malar kemm jista' jkun għal l-sfidi illi jiġu minn barra, sfidi illi huma realtà għalina l-koll. Għalek, hemm sensiela ta' aspetti illi rridu nkomplu naħdmu fuqhom biex nikkompletawhom l-ewwel net il-demokratiċità tal-proċess tieni net it-komplija tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja u tas-suq intern imma mhux biss għaliex hemm ukoll sfidi ġodda fosthom dawk marbutin ma' azzjoni esterna, difiża, ġustizzja u s-sikurezza, s-sigurtà. Dawn huma l-sfidi l-aktar reċenti imma huma importanti wkoll u l-koll jistgħu ikunu indirizzati permezz ta' Eh, l-istrumenti illi jipprovdi il trattat Mela, l ewwel net fuq l-aspetti iktar istituzzjonali aħna konvinti li l-metodu komunitarju huwa ferm aħjar minn l-metodu intergovernattiv għaliex dan tal-aħħar huwa Waħda mir-raġunijiet mhux biss għaddew minn imma anki għad diffikultajiet illi jinħolqu fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet illi hija dejjem aktar jinħass fl-Unjoni Ewropea. Il-trattat joffri ħafna Uh, possibilitajiet permezz tal-passerel clause imma anki um, strumenti oħrajn u koll. Mandiċ il-ħin biex noqot nidħol ħafna fid detal imma ħna nemnu illi Minn din il-perspettiva hemm ħafna aspetti illi rridu nindirizzawhom l-ewwel net. Jirrigwarda il-mod kif jaħdem il-Kunsill u anke l-Kommissjoni ma iktar u iktar il-Kunsill. Il-Kunsill għandu fiħdan il-trattat il il il għandu l-istrumenti biex ikun jixbaħ iktar dejjem aktar Senat Ewropew għandu juża u jista ma rarament jagħmlu dan il-metodu maġġoritarju juża il-metodu ta' vot maġġoranza kwalifikata u aħna naħsbu li hemm bżonn li jkun hemm aktar trasparenza u iktar trasparenza tista' tiġi mill- fatt li kunem biss formazzjoni leġislattiva waħda u l-oħrajn jistaw jaġixxu bħal kumitati permanenti tal-Parlament Ewropew. Għaliex bekk il-pilastru liħor tal-sistema tal-Unjoni Ewropea ikun iktar ċara li ħafna mill-ċittadin qasbis jafu bih għaliex ħafna jazbu li hija l-Kummissjoni li tiddeċiedi kollox u kultant eh, jagħmlu xi ħaġa l-Parlament u l-Kunsill għalix eh, ċittadini verament ma jafux bihom daw l-affarijiet għalhekk trasparenza tal kunsell fl-azzjoni leġislattiva fil-fema tagħna huwa essenzjali. Aspetti ieħor li jirrigwarda il-kollegi tagħna fil-Parlamenti Nazzjonali u eh, dawn iridu irremson li naħdmu iktar sabiex il-parlamenti nazzjonali jkunu involuti iktar u biex huma jkollhom kapaċità iktar qawwija ta' kontrollu skrutinju fuq dak li qed jagħmlu l-gvernijiet tagħhom mod partikolari meta dawn jipparteċipaw fil-proċess leġislattiv jew ta' teħid ta' deċiżjoni fuq livell Ewropew, mod partikolari fis-semestru Ewropew jina etnajt affarijiet li diġa edin fl-emendi ta' kompromess li huma pratikament eh, finalizzati għalli ġana san nivotaw fuqom il-ġimma diħla u li jimxu fid-direzzjoni biex eh, jenuna nifmu aħjar kif jista' jsir dan ix-xogħol komuni wara il-Komitat Intraparlamentari, il-Komitat kim sejjaħ tal-artiklu 13. U għana nasbu li biex il-proċess ta' semestru Ewropew kun iktar demokratiku, tkun ħaġa tajba li konna xi linji gwida ta' politika ekonomika li ma jkunux biss fuq politika fiskali ma' politika ekonomika, politika soċjali, ta' politika ta' xogħol ukoll sabiex l-iskrutinju minnaħa tal-Parlamenti Nazzjonali tal-Politiki li u l-ferniet tagħhom fiħdan l-Unjoni Ewropea jkun iktar wiesa minn banda u mbagħad minnaħa l-oħra um, espress mod iktar ċar eh, skont dawn il- linji gwida moti għal dawn il-politiki ekonomiċi differenti. Hemm ħafna suġġetti oħrajn li nixtieq nindirizza, ma dan il-wol tal-Parlament jagħmel parti minn pakket ta' riflessjonijiet dwar kif aħna nistgħu nsaħħu ir-relazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali sabiex aħna nsaħħu ukoll ir-responsabilità demokratika u anke l-viżibilità demokratika tal-Unjoni. U nsaħħu wkoll il-possibilità li għandna aħna biex inwieġbu flimkien għat-talbiet taċ-ċittadini tagħna. Umbat, dak il-parti kollha li m'għandha x'jaqsam mal-politika ekonomika, l-kollegi tagħna konċentraw ħafna fuq dan imma hawnhekk ukoll aħna naħsbu illi hija ħaġa tajba li nitkellmu dwar il-konverġenza tal-ekonomiji u tal-responsabilità li għandhom il-gvernijiet. Aħna naħsbu illi biex naddu minn koordinament sempliċi tal-politiki fiskali u ċertu rigidità li hemm evoluta u li naddu għal kodiċi li tkun ġenwinament ta' konverġenza li tinkludi wkoll elementi li mhumiex essenzjalment ekonomiċi u finanzjarji u anki imma wkoll soċjali, tax-xogħol, ikun hemm patt soċjali li jippermettina najdu li ċertadini li l-konverġenza ma sarrax biss fuq aspetti ekonomiċi marbuti ma' suq intern imma nitkellmu dwar konverġenza aktar wiesa li tinkludi wkoll il-kwalità tal-ħajja ta' ċittadini Ewropej. Għamlek u koll koll najt li mandiċ ċans li nuqot nidħol f'ħafna dettalji imma aħna naħsbu illi jekk nimxu f'din id-direzzjoni kunu nistaw Nważlu l-politika ta' austerità, iva però dawn namluwom iktar aċċettabbli għaċ-ċittadini għaliex inkella ikun diffiċli ħafna li dawn nimponuhom fuqhom. Batem parti oħra twila u importanti ħafna li se nipprova nqassara malaj malaj li tirreferi għal fatt li fiħdan it-Trattat ta' Lisbona hemm diġà strumenti li semmew Signora Merkel, imma mhux biss għaliex anke il-Ministri tad-Difiża li iltaqgħu fi Bratislava semmewhom dawn. Hemm strumenti fih dan it-trattat illi permettulna nimxu iktar lejn eh, politika ta' difiża barranija u ta' sigurtà komuni fir rigward ukoll id-difiża, kooperazzjoni strutturata jew inkella eh, kooperazzjoni eh, it-trattat joffri ħafna possibilitajiet li jistaw jintużaw. Aħna naħsbu illi il-ħin verament issa qiegħed jafas u l-użu sħiħ ta' trattat ta' Lisbona f'dan il-kontest mhux biss huwa possibbli imma qed isir dejjem aktar meħtieġ anki il-politiki ta' ġlieda kontra terrorizmu u favur il-sigurta u anki il titjib tal-politika tal-azil u ta' eh, migrazzjoni huma possibbli wkoll kol dan it-trattat. Aħna naħsbu li dawn huma sfidi illi irridu aħna niffaċċawha. it-trattat kien trattat kostituzzjonali bħalma tafu li kien joffri bosta opportunitajiet illi għanna naħtfuhom u nisfruttawhom ma naħseb li dialogu mal-Parlamenti Nazzjonali huwa importanti ħafna għaliex jekk għanna rridu nimxu l-qudiem fi proċess illi m'għandux jikonċentra biss fuq l-Unjoni Ewropea u li tingħata iktar kompetenza l-Unjoni Ewropea ma li l-kompetenzi essenzjali ikunu iċċarati anke l-affarijiet li rridu niġġestuhom flimkien u anki il- modi kif aħna nistaw nissodisfaw li ċittadini tagħna mod aktar demokratiku. Aħna nasbu li dan ukoll huwa element essenzjali tal li huwa parti mill-kontenut tat Trattat ta' Lisbona permezz ta' ħafna strumenti u għal darba dawn l-istrumenti mhumiex qegħdin jintużaw biżejjed. Nieqaf hawnhekk għaliex eh, hemm ħafna affarijiet li wieħed jista' jgħid imma jekk eh, ikolkom xi mistoqsijiet fuq aspetti aktar dettaljati nistgħu wkoll niddiskutuhom irid ngħid ukoll illi Ix-xogħol illi aħna għamilna fuq l-emendi ta' kompromess eh, arrikkixxa dawn l-aspetti ta' analiżi iktar dettaljata tal-modalitajiet li kif l-artikli ta' trattat jistaw eh, waslu għal riformi konkreti li huma tant meħtieġa u urġenti. Grazzi. You very much. Grazzi ħafna. Elmar Safidejk. Umbat wara nisimaw minant il-rappresentanti tal-Parlamenti Nazzjonali. Grazzi ħafna. Ftit kummenti addizzjonali jek tippermettuli. permettuli Jena nishtiq nibda billi nikkommenta dwar dak il qal Mario Monti fuq l-ekonomija soċjali tas-suq. Irridu nitalmu kif ninsibu bilanċ bejn il-qasam ekonomiku u dak soċjali rridu nitkellmu fuq il-naħdmu fuq il-kondizjonalità u l-infurzar. Ikkun diffiċli ħafna li tilħaq l-għanijiet tiegħek jekk ma jkunx hemm infurzar, għalhekk hemm bżonn li jkun hemm proporzjon għaqli Għalhekk kultant ikun hemm nofs tal-Parlament li jitkellem fuq ħaġa u nofs liħor jitkellem fuq ħaġa oħra u qatt ma jiltaqgħu biex jitkellmu fuq l-istess ħaġa. Bekk ma, jsirx progress u aħna permezz ta' rapport propju dan irridu namlu. Irridu illi inneħħu l-ostakoli illi jeżistu. U mhuwiex faċli għaliex hemm ħafna gruppi politiċi f'dan il-Parlament. Irridu insibu metodi ta' teħid ta' deċiżjonijiet li jkunu aktar effiċjenti. L-effiċjenza hija l-qofol ta' kollox, imma fil-waqt li konna iva dawn il-metodi effiċjenti għanna bżon u koll il-leġittimità, jirrifiri għan bżon ta' proċess leġittimu ta' deċizjonijiet illi kun aċċettat mill-pubbliku u dan ifisser żewġ affarijiet. Ifisser illi irridu nkunu nafu min qed jagħmel xiex, min hu responsabbli għal xiex u l-Ewropa x'responsabbiltà għandha. Għandna prinċipju ta' solidarjetà, prinċipju ieħor dwar is-sussidjarjetà, u nafu li hemm problemi illi l-Ewropa m'għandix l-istruttura u l-dakollu li għandha bżonn laqas l-effiċjenza biex issolvihom. U eh, din hija xi ħaġa li eh, l-nies iddejjaqhom, li ċittadini iddejjaqhom għaliex huma jistennew illi l-Unjoni Ewropea issolvi l-problemi u jidher li mhix kapaċi. Ħafna drabi laqas biss ikollha l-istrumenti biex issolvi dawn il-problemi. U dan huwa t-tip ta' ċirku vizzjus illi insibu ruħna fih ta' spess u dejjem nippruvaw naraw kif se noħorġu minnu. Ħan iċċaralkom xi ħaġa, xi ħaġa li jiena nisimgħu dwar dan l-aħħar, pereżempju ir-ratifika ta' sita jekk aħna naħsbux illi s-sita x ħaġa tajba jew le, ix ħaġa uh, u biex ftejma adattat jew le, Mana rridu namlu ċara illi l-Unjoni Ewropea għanda ċerta setat. U meta l-Ewropa inatat dawn is-setat, Umba ta' bażi tagħhom l-Ewropa tieħu deċiżjoni, deċiżjoni tkun irrispettata jekk inti tifret it teħita deċiżjonijiet mir-rispett għalihom u l-implementazzjoni tagħhom, minn seta sal-imkien hija ħaġa negattiva ħafna u danna qegħdin narawh. Naħseb illi b'mod ġenerali in-nies iċ-ċittadini jifmu li dan huwa ftehim Ewropew imma dawk il-protesti u l-pozizjonijiet nazzjonali li ttieħdu n-nies jgħidu u mal-parlamenti nazzjonali li jridu jiddeċidu imma kif nibdew nirraġunaw hekk inkunu tlifna kollox. U naħseb illi kulħadd jaf illi jiena mhux qed nipprova bebda mod neskludi l-Parlamenti Nazzjonali. Ovvjament illi l-Parlamenti il Nazzjonali għandhom rwol u għandhom jissemmaw leħinhom, imma aħna għandna ukoll il-Parlament Ewropew għal biex jindirizza propju dal kwistjonijiet illi huma parti mir responsabilità tal-Ewropa. U jiena wis nibża illi jekk din l-idea ma tintlaqax mela se nispiċċaw ħażin. Ta' xejn mela noqogħdu natu s-setat lill-Ewropa jekk imbagħad l-istati membri jibqgħu jirraġunaw illi jistgħu isolvu l-problemi waħedhom. Aħna ma rridux illi ikonna din is-sitwazzjoni ambigwa, sitwazzjoni imħalta fejn l-Ewropa għandha setat li mbagħad fl-aħħar mill-aħħar ma tiswa ma tistax tużom. Umbat fuq il-riforma tal-Kunsell, neħdu l-kas tal-Brexit per eżempju, il-nis ċittadini tal-Renju Unit ilhom jisimaw minn it-tambrilhom u jgħidilhom illi l-Unjoni Ewropea hija xi ħaġa negattiva. Mbagħad ittihom l-opportunità li jivvotaw u x'tistenna mhux li jivvotaw kontra. Eh, l-istess ħaġa, jekk xi ħaġa tmur żmerċ it-tort tal-Ewropa, jekk xi ħaġa imma tiġi żewġ u tmur sew mela allura qatt ma tieħu proset l-Ewropa. Faċli illi wieħed jgħid illi hija l-Kummissjoni Ewropea li ddeċidiet ħażin, it-tort tal-Kummissjoni Ewropea waħna l nafu li dawn huma ħmerijiet, ma faċli li wieħed irwaħħal f'xi ieħor milli jieħu r responsabbilità tiegħu. forsi Is-soluzzjoni hija bidla fir-regoli tal-Kunsill għaliex fit-trattat hemm referenza għal kunsill tal-ministri, mhux il-kunsilli tal-ministri. Aħna nasbu li l-kunsill tal-ministri għandu jiltaqa mod pubbliku, mod miftuħ, u jieħu deċiżjonijiet b'mod trasparenti sabiex ħadd ma jkun jista' joqgħod jistaħba u kull gvern ikollu jieħu deċiżjonijiet li jieħu bil-miftuħ il-formazzjoniet il speċjalizzati tal-Kunsill jistgħu jkunu l-kumitati speċjalizzati illi jieħdu dawn id-deċiżjonijiet b'aktar trasparenza. Illi wieħed jaħrab mir-responsabbiltajiet kif jagħmlu l-gvernijiet nazzjonali hija l-ikbar problema li aħna rridu insolvu jekk irridu wkoll nagħmlu progress. Dan huwa l-każ ukoll bis-semestru po Dan huwa eżempju ieħor. U Mercedes semmiet dan il-punt. Jeżistu linji gwida u jeżistu proposti u dawn il-linji gwida u proposti għandhom sonni ikollhom tmita demokratika u l-leġitimità demokratika mson tiġi mill-Konsilju mill-Parlament għabbasi tal komissjoni Issa il-linji gwida. Fil-fema tiegħi l-affarijiet l-oħra mhumiex soġġetti għal kodeċiżjoni ma' dak li għandu bżonn mbagħad isir huwa illi nistabilixxu proċedura ta' skrutinju fl-Ewropa għal passi ulterjuri u dan ifisser li nlaħħu l-Parlamenti Nazzjonali biex huma jkunu jistgħu jitrattaw dan ir-rakkomandazzjoni pajjiż pajjiż mod speċifiku u dan jippermetti l deċiżjoni fuq livell nazzjonali. U naħseb illi hekk inkunu solvejna l-problema tal-leġittimità. Da ġifiri għandu bżonn li l-Parlament Ewropew jitlaq fuq il-Parlamenti Nazzjonali fuq il-livell stess tagħhom. Ta ir-responsabilità imħalta fuq livelli differenti twassal għal nuqqas ta' trasparenza. Twassal għal taħlita sħiħa. Dak li huwa finanzjament jew fondi nazzjonali, soġġetti għal teħida deċiżjoni nazzjonali, hemm l-rol tal-Parlamenti Nazzjonali nasib li huwa faċli ħafna illi nisseparaw dawn l-affarijiet u fil-fatt aħna diġà għandna rabtiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlament Nazzjonali fuq il-politika komuna ta' sigurtà u difiża għandna konferenza ta' kull sitt xhur qed taħdem sew u kulħadd jagħmel dak li huwa id-dmir tiegħu fuq livell differenti kollha għandhom ir-responsabilità li jikkomunikaw u koll għandhom awtoritajiet amministrattivi responsabbli li huma suġġett għas skrutinju tagħna fuq il-livelli adattati. Din hija ħaġa l-iktar importanti eh, naqbdu jitfid u mhux f'kompetizzjoni. Kulħadd jista' jerfa' responsabilità tiegħu u naħseb il-konferenza fuq is-semestru Ewropew ġifiri fuq il-fiscal compact, il-paga tajba, titlob l-istess rwol illi idaħħal l-kooperazzjoni li nixtiequ nwafqu u nwarbu il-livell attwali ta' taħlita sħiħa ta' konfużjoni naħseb nistgħu bekk konna ħafna ċarezza meta nitħattu ma' xuxin. Issa fuq il-ħila li nimxu lejn ir-riforma ilu ħafna il-kanċillera Merkel qalet li nistaw ikonna riformi fondamentali tal-Unjoni Ewropea biss jekk ikun għabbażi ta' unanimità. Nafu li l-prinċipju ta' unanimità jeżisti emmu u għad diffiċli ħafna nelbuħ Il-Qorti Kostituzzjonali tagħna derba għatat sentenza illi għalija ma nistax nifhem kif għamlet hekk imma għandna kwistjoni illi tixbaħa bis-sita imma nafu ir-rwol tal-qorti u nafu ukoll il-konsekwenzi li mumma u nafu il l-unanimità tagħmel parti mill-ftehim. Għanna l-vot tal-Bavarja fl-94 li huwa l-istess bħalissa Bavarja tajt illi prinċipju ta' sussidjarità ma ġiex irrispettat xejn ma nbidel. it-trattat huwa ftehim skont il-liġi internazzjonali kenna konvenzjoni kostituzzjonali, is-sur Vittorini jiftakar żgur dak li ġara u konna ferm iktar ambizzjużi u ma ħadniex dak li ridna imma forsi xi ħaġa li Verhofstadt jista' jagħmel hija xi ħaġa illi hemm fil-rapport ta' Bresso Brock jista' semmi xiġri bil-klawsola passarell u kif nistaw namluwa ferm iktar fattibli. Naseb din hija triq li għandna bżonn naqbdu hemm affarijiet li l-Ewropa għandha bżonn tagħmel, flimkien l-Ewropa għandha bżonn tagħmel kif qatt imma membru jista' dejjem jimblokka. Għalhekk dan ifisser li għandna bżonn naraw kif nistgħu nużaw l-iktar u bl-aħjar mod il-flessibilità trattat tiġib eh, kooperazzjoni mtejba strutturata dawn huma kollha strumenti li huma disponibbli għal kolazzjoni ta' min għandu rida tajba u din hija ħaġa importanti ħafna fil-fema tiegħi jiena rajt il-bill cash hawnhekk. Jekk ir-Renju Unit tixtieq titlaq huma blokkaw il-kooperazzjoni permanenti u nittama la derba kunu għedin joħorġu mill-bib kunu għadhom qed joħorġu ma jużawx id-dritt tal-veto għax jekk se jħallu se ħalluna jituna id-dritt għalmenu illi nippreparaw għal ħajja li tiġi wara it-tluq tagħhom. U naħseb ikun ta' dizappunt kbir li kieku ikomplu jużaw il-veto għal sentejn oħra. Il-koalizzjoni ta' dawk għandhom rida tajba hija miftuħa l kulħadd u imwafaqak li mod manjera biex ma jkunx hemm iktar ostakli għal dik li għal flessibilità u it-teħid ta' deċiżjoni tajba fil-żona euro, fil-Schengen, għanna l-istess prinċipju il-metodi tassew moderni li natu mbottatura, li naġlu, nħaffu l-pass. jidili għalmenu il lini għal-aħjar soluzzjoni aħjar milli ikonna iktar taħliti fl-Ewropa ġifiri il-zona euro l-Europa kontra l-oħrajn għax il-prinċipju mhuwiex żgħar u kbar membri ta' zona euro jew le, kulħadd huwa ugwali għal kulħadd ma konna eh, xkil li jista jifridna naraw l-opportunitajiet ġodda illi li jirrispettaw il-kondizjoni tal-istati membri foqra oni akbar zar illi l-om joperaw u fl-aħħar mill-aħħar. Kifat fl-aħħar mill-aħħar dak li qal ma' remonti fuq ir referendum Naħseb illi daw l-aħħar sentejn jina sir ostili ħafna lejn ir-referenda nifem dak li l-missirijiet tal-Kostituzzjoni ta' pajjiżi rridu jfissru. Huma għexu il-kollass tal-ewwel demokrazija tal-Ġermanja u raġuni għal kollass kien għax fil-1920 u 8 u 30 referenda ġew użati b'mod deliberat biex jirdu u jimminaw l-istituzzjoni demokratiċi fil-pajis u l jekk inħares issa lejn is-suġġetti ta' referenda u nara ir-reazzjonijiet tan-nies fl-Italja pereżempju. miex kustjoni ta' jekk ix ħaġa tajba jew le, ma jekk il-minit jivvota joġobom xrenzi jew le. Referendum kif kont najt, ngħid, referendum jista' jkun qatt ta' nuqqas tarġulija minn dawk illi ma jridux ikunu responsabbli mill-votanti stess tagħhom u naħseb hija importanti illi nifmu li mhux hekk suppost niproċedu. Grazzi ħafna. Eżis kollegi għanna disa kelima li jixtiequ jieħdu l-kelma. U għalhekk naħseb illi nista' intikom sa ħames minuti jekk tistgħu tqasru aħjar. Imma jekk joġobkom iva, nixtieq ir-reazzjonijiet tagħkom għal dak li qalu l-erba' kelliema distinti tagħna jekk hemm iktar nies li jixtiequ jieħdu l-kelma jkollna naġġusta mal-ewwel il-ħin allokat nixtieq nagħlaq il-lista ta' kelliema. Issa żewġ minuti għaluli għajduli biex hekk nifinalizza il-lista nibda b'Gabor Stout mill-Ungerija. Grazzi ħafna, President. hogy Grazzi. Eżis, kollegi. Bla ta' xejn l-Unjoni Ewropea għaddejja minn kriżi naqblu għal menu fuq hekk. Però l-kwestjoni hija kif tħanna f'dan l-istat ta' kriżi. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mumiex mumiex qed jirrispondu għall istennijiet tal-ċittadini u hemm divarju kbir ħafna bejn is-sessonijiet u l-popli. U għalhekk iċ-ċittadini jaħsbu illi l-affarijiet qed eh, qed nagħmluhom però mhux fl-interess tagħhom u għalhekk insaqsu min għandu bżonn jerfa' r-responsabbiltà min daħħanna f'sitwazzjoni bħal din. U jidher li t-tweġiba nistgħu nsibuha fil-fatt illi huma u għattort tan-nies imma din tkun valutazzjoni mhux demokratika. Minkejja l-fatt illi in-nies huma sovrani u aħna n-nies ta' din tal-politika għandna id-dover id-dmir illi nirrappreżentaw il-perspettivi ta' ċittadini. L-Unjoni Ewropea edha f'periklu li tisfaxxa. L-Unjoni Ewropea, il-parlamenti tagħna jistgħu jgħinu billi juru illi l-affarijiet qegħdin nagħmluhom fl-interess tal-popli tagħna. Però nsibu problema meta ngħidu lin nies illi hemm bżonn ta' iktar integrazzjoni fl-aħħar mill-aħħar nkunu nħaffu il-kollass tal-Unjoni Ewropea. Kien hemm xi kelliema li semmow xanarji potenzjali, pereżempju li għal kad, imma dawn l-affarijiet mhumiex fattibbli fil-ħajja ta' kuljum. Inħdu d-direttiva tal-posting of workers tal-postjar tal-ħaddima 11 il-pajjiż 11 l-Istat membru, 11 il-Parlament ma kinux biżejjed biex ikun hemm bidla fl-opinjoni tal-Kummissjoni. Il-Parlamenti nazzjonali ġew injorati m'għandniex bżonn ta' Stati Uniti tal-Ewropa imma li kieku dan kien lan ikonna bżonn ta' trattati ġodda. Fit-trattati attwali ma jesistix mandat għal struttura federali għall-Ewropa. U għanna bżon naħmu bit-trattati li għanna issa. il għanda għandha rwol ta' gwardjan ta' trattati u għandha bżon tirrispetta dan ir wol Matul il-kriżi tal-migrazzjoni rajna attak fuq l-Ungerija, sempliċement għax l-Ungerija kienet qed tipprova tirrispetta r-regoli ta' Schengen u tiddefendi l-fruntiera taż-żona Schengen. U ġejna attakkati minn stati membri li huma stess kienu qed jiksru il-liġijiet Ewropej. Neġa ntenni, il-Kummissjoni Gwardjan ta' Trattati. Dan huwa rwol tagħha. Ċittadini, in-nies, jasbu illi l-lobbyists għandhom setat kbar. U jekk naqraw narrativa fuq l-Unjoni Ewropea, hemm ħafna xwieħed jaqra fuq il-setat il-poter tal-lobbyists kif il-kummissarji jinbidlu f'nies illi jaħdmu għal kumpaniji multinazzjonali ma naħsibx li hekk għandha bżonn proċedi l-Unjoni Ewropea. Għan nieħdu eżempju l svizzera u l-Iżvizzera ma nistgħux najdu li mhijiex demokratika, imma l-Iżvizzera jew l svizzeri għandhom demokrazija mill-ruq stess tas-soċjetà l-istruttura federali hija responsabbli biss għal affarijiet li ma jistgħux isibu soluzzjoni għalihom fuq il livell tal-kantons. U għalhekk m'hemmx eh, xi kanton li ġiret kontra ieħor u naraw kollox jimxi fuq ir-rubini fl iżvizzera u forsi għandna bżonn nitalbu mill-eżempju tagħhom. Grazzi ħafna għandna 12 il persuna fuq il-lista, jiġifieri erba' minuti kieku tajjeb. Is-sur ħallek mill-Ungerija wkoll. Sepena eh, sot. Eh, Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna, Signora President. Dawn l-aħħar snin, dawn l-aħħar nħolqot situazzjoni fejn l-Unjoni Ewropea sabet ruħa f'sitwazzjoni fejn għandna bżonn li ġanna naraw kif qed topera. Iċ-ċittadini tilfu il-fiduċa fl-Unjoni Ewropea. Għanna bżonn li konna diskussjoni onesta, waħda miftuħa, fuq fejn fallejna u fejn kena konflitti ta' bejnietna. Il-sur Vittorino qal illi din forsi l-ewwel derba illi l-Ewropa ma toħroġ minn kriżi iktar b'saħħitha u minn flok anzi bil-kontra edha f'xifer il-kollass Il-proċess ta' Brexit jurina illi di miex perspettiva mhux loġika, għandna bżonn li ripet tkun aċċettabbli xfi ċittadin li kun jista' jaċċettaw mod ġenerali. Aħna nkomplu nkunu tal-idea illi hemm bżonn tal-Unjoni Ewropea, nemnu fl-Ewropa, imma ma rridux illi ikonna perspettiva fejn inkunu għami għal ċerti affarijiet, għanna bżon inkunu pragmatiċi, mux ninjoraw jew warbu ċerti affarijiet, ma rridux inkunu dogmatiċi. Għanna bżon naraw il-problemi fejn jesistu u nifokaw billi nitrattaw dawn il-problemi. Il-rapport Bresso Brock tina xi biex nkunu nistgħu niproċedu dan ir-rapport għandu suġġerimenti għandu tweġibiet għal xi ħud mistoqsijiet minn dawn il-problemi. Fl-Unjoni Ewropea tal-lum hemm żewġ approċċi differenti għall-operat tal-Unjoni Ewropea minn banda waħda għandna il-perspettiva tal-federalizmu u minn banda l-oħra għandna l-approċċ euroxettiku. Dawn huma riflessi li mhumiex tal-lum ma antiki dawn ir-riċetti ma nistgħux nużawhom illum. Ma nistgħux ikonna dawn it-tipi ta' reazzjonijiet mingħajr ħsieb mingħajr riflessjoni. Hemm bżonn ta' tielet approċċ nidentifikaw il-problemi, naraw li huma, naraw kif nistgħu nitrattaw minn u jkollna il-qalb il-kuraġġ illi ngħidu illi jekk l-integrazzjoni mhix qed taħdem mhix tajba nirrikonoxxu dan il-fatt għal dak li huwa l-patt ta' stabilità u tkabbir smajna li qegħdin sitwazzjoni issa fejn fejn il-kredibilità tal-patt kważi sparixxiet. Pajjiżi li mhumiex qegħdin fiż-żona Ewro bħal l-Ungerija se jkollhom jaraw kif ikunu jistaw ikunu responsabli u ma' wkoll. Fattu illi hemm pajjiżi fiż-żona li ma rispettawx ir-regoli, jaġixxu bħalli kieku regli ma applikawx għalihom u jistgħu jaġixxu b'impunità. U dan wassanna l-situazzjoni fejn il żona euro qed għaddejja minn kriżi mingħajr preċedent u ma jidhirx li hemm soluzzjoni. Il-kriżi tal-migrazzjoni situazzjoni oħra li mhijiex faċli li wieħed isolvija. Għen nitkellem issa fuq il proposti tagħna kif nistgħu nittrattaw dan il-proċess L-Ewropa għandha bżonn suċċessi. Għanna bżonn soluzzjonijiet konġunti, soluzzjonijiet pragmatiċi li jitolbu approċċ pragmatiku. Iktu numur. Jekk ġofkom zomma marba erba minuti. Naddu għal Barbara Spinelli. Erba minuti kollox kieġbuk Barbara. Grazzi President. L-ewwel net nilqa il-Professur Monti u Professur Vittorino u nir-ingrazzja tal-preżentazzjoni tagħhom. Nixtieq ngħid il-ngħid illi l-kelma polikrizi ma konvenċinix ta' barre. Hija kelma li iktar e, teżaġera r-realtà. Iktar nippreferi illi nifoka fuq falliment, għax il-falliment li rridu nħarġu minnu. Aħna li rridu naraw huwa li nirġixxu rridu għal kriżi tassew fonda tassew wiesa għal ċittadini qegħdin nampruvaw nagħmlu dan billi naqgħdu nagħmlu l-istess l-istess affarijiet. Hija dik il-ħaġa li Wolfgang Wolfgang jisejjaħ il-mument ta' Maria Antoinette infiljazzjoni qawwija ta' rifjut tal-Unjoni u aħna nerġixxu billi dejjem nagħmlu l-istess ħaġa. Ejja nfakru pereżempju s-sita jidher għal li huwa pjuttost sinifikanti simboliku għaliex huwa minnu illi jekk inneħħu kompetenzi mill-Unjoni nkunu qegħdin inneħħu wkoll il-leġittimità tagħhom. Jiena li nissospetta u li aħna ma neħejniex il-kompetenti tal-Kummissjoni minħabba diġa' kien id hemm il-kriżi tal-leġittimità. Il Ftajim imħalla tal-Parlamenti Nazzjonali tal-Kommissjoni Ewropea huwa minħabba li hemm kriżi tal-leġittimità li diġà kienet teżisti. Eh, ma' malaj, 50 punti illi jena li jew ma ta' prijorità. Per eżempju, biex inti tagħmel Ewropa iktar diċenti palma għal Monti, sur Monti, i ħna rridu nitkellmu fuq demokratizzazzjoni. Li nirraġixxu għal din nuqqas ta' fiduċa miżuri qawwijin ta' demokratizzazzjoni, per eżempju, fuq ir-riżorsi eh, propi. li aħna qegħdin qed nistennew bil-ħerqa u fuq xi biex nirċivi dan ir-rapport Għaxan huma fondamentali dawn il-rizorsi propi. Iżda ħajkun importanti il nisqu l-aspet ta' trasparenza u fil-ġestjoni ta' rizorsi propi. Nasab li referendum mhux neċessarjament huwa forma ta' ta' xaħat bezzej li kiku ma nemnux fil-demokratizzazzjoni, kiku mus namlu xaħġa bħal di. Fuq is-suq soċjali u kapitali ma nasibx li naqdu nidu l-konverġenza ekonomika ħajkollu effett fuq il-lat soċjali, imma ħajkonna bżonn ukoll li konna parametri preċiżi speċifiċi soċjali. Mbagħad fuq li tal-ownership is-sieda tal riformi Importanti li bħalma kontet fuq is-sita dak li qed jiġri huwa li l governance Ewropea għandha tendenza illi ħalli ħafna eh, minn dawn id-deċiżjonijiet leġislattivi għaf li dejn leġislaturi nazzjonali din hija eh, din hija l-impressjoni li għandi. U fuq it-trattat. jew aħna ħan inkomplu dan it-trattati, jew kellha trattati ġodda. Irridu ngħidu illi trattat illi għandu ambizzjoni kostituzzjonali mhuwiex magħmul biex jiġi jiġu implementat ċertu politiċi b'mod ċertu effiċenza, biex mhux eh, ix-xogħol ta' Kostituzzjoni. Il-Kostituzzjoni għandha Turina. Kif għandna nirganizzaw il-forma ta' stat il-bilanċ bejn il-poteri u mbagħad is-settat u kontrasettat. U anki jisaħħaħ id-demokrazija diretta għaliex din hija xi ħaġa li ċ-ċittadini ħossu li tassew hemm tiġa kbira li Jiena naf x'inhu r-riski kollha tal-operazzjoni, iżda fil ferma tiegħi huwa hija xi ħaġa li nistgħu nippruvaw. Grazzi. Ma nix ċans li nitfulkom il-mikrofonu, ġifiri kieġabkom zommu mal-ħina la katalikom, għax ikella mus sekonna ċans għall-ħar kellima. Server kax, erba minuti kieġabkom, kieġabkom. Iva, grazzi, dispieċini li għi ferħofsaf mux għataw. Għax li kon nishtiq li kon diskussjoni mija fuq il-proposti tijaw, iżda. Jina mort Bratislava bosta drabi dawn l-ħar xur u smajt din il-kustjoni eh, u anki eh, għamil kampanji biex il-Renju Uniti mill-Unjoni Ewropea. U jina, wasalt il konklużjoni u ħattieħor qabel miegħi huwa minħabba li hemm il ta' fiduċja reċiproka. U dak huwa l-falliment ta' demokrazija tal-Ewropa li huwa l-qalba ta' kollox. Hemm ħafna raġunijiet oħra iżda il- l-art tettonika tal-Ewropa edha edin jiċaqal u għet jitbedu f'direzzjoni ħażina f'dik li jastabilta. 1945 u 56 kienem ħolqin ta' xewqa eh, jina fimtar ġviri l missirin għatel fil-gwerra, jina raj xara ma ġarax, jina ntwirit u 1940 fl-10 ta' Mejju, ħaf forsi ħut minnkom jafu xie ġifiri. Il fatt li l-Ewropa tkun stabbli taħt dawn ir-ranġamenti ġodda, ikolli ngħid li fl-1975 votajt iva. Imma mbagħad sar eh, tassew ċar lili meta jiena eh, sirt parti minn dan il-komitat fl-1985 illi eh, jiena rajt li dan qed joħloq inqas stabilta mhux stabilta u jekk tippermettini ngħid dan Din din l-udjenza hija dik li dak li n-nies iridu jiffaċċaw. Għam kriżi iva u s problem xaħra eh, xi ħaġa l fl-Italja sa. U il-bażi hija il-hemmhekk li ħarġet fi Franza, ħarġet fi Ġermanja. Bej kriżi ta' rifuġġati, sa ċertu punt. Dak li ngħidu għadam. Id-demokrazija tiġi determinata biċ-ċans li wieħed jirriforma u illi ti kollok għazla fil-meta tmur tivvota fl-elezzjonijiet illi il-referendum ilwa għat ta' xaħat bezzej. Ina nejt illi xaħat ta' xaħat għalbini. għaliex fil-fat inti tista' taġġixxi meta tqara x'qed jiġri, meta tara in diviżjoni bejn it-tramuntana nofsinhar, bejn il-qatli hemm fl-Ewropa, din inċertezza, din l-istabilità mhux xejn n nies ser jivvotaw. Kif qed jivvotaw u ħajkomplu jagħmlu dan. Fuq il-kwissjoni tal-Brexit ngħidha biss. Il-Brexit eh, se jirtajb ħafna ġfis sensi ġifieri m'hemmx Armageddon l-Uffiċċju ta' Statistika Nazzjonali, vestiment tela, l-esportazzjoni tela, il-futsi tela, il qat nizel, il-Consumer Index huwa ta' livella li ħafna, ma kienx x'nux l-aħħar ta' dinja, Nissan, il-Jaguar, DSK, Google, Facebook, anki il-British Bankers Association, tukum il-kostruttivi ħafna, ġifiri nikonkludi billi ngħid. Em, ġejjini tajjeb, barra dak li jiena, issa naħseb li saret l eh, Unjoni Ewropea li mhux qed taħdem, mhux qed tiffunzjona, mhijiex demokratika u trasparenti u mhux qiegħda tamel tajjeb għal-astanijiet tan-nies li votaw għalija bħali fil-1975. Jekk nies ma jistgħux jaċċettaw dan il-fatti, dispjaċini ħafna għaliex intom sejrin dritt għal xi ħaġa li huwa ħafna qar mill-kriżi. Grazzi. Simon Malotra, Mirren Unit House of Commons. Grazzi Chair. Jena nishtiq ringrazzja l-kalima kollha tal-kontributi kollha tagħhom. ta' tassew kontenta li qed hawnhekk illum bħala membru tal komitat il-ġdid mażur fil-House of Commons għal biex naħorġu mill-Unjoni Ewropea. Bħala sfond jiena membru tal-Labor tal-Parlament tal-laburisti u jiena kont numru 2 fil-tim tal-ekonomija tal-Partit Laburista. Uh, eh, u jiena naħseb li tajjeb li nistamela ċara jina William ma wix l-istess um, jiena fil-fatt kont kampanja biex nibqgħu fl-Unjoni, mhux għax jiena nemmen li l-Unjoni Ewropea hija perfetta. U nifmu illi strutturi komplessi politiċi dejjem ser jaħtiġu illi jivolvu. Iżda għax nemmen illi aħna dejjem konna morna aħjar bħala riżultat tal-subija tagħna fl-Unjoni. Nħossi li l-Unjoni kienet l-aħjar proċess ta' paċi li d-dinja attrat. U jiena nemmen ukoll illi id-dibattitu l-lum huwa komplikat ferm u mhux kulħadd ferm il-kwistjonijiet x'kienu ma kinux. Jina però wkoll nara illi il-mod ta' kif id-dibattitu ġi immexxir, il-mod Is-sentiment tal-burdata tan-nies li ma kellux biżiet informazzjoni, li sensazzjoni li jridu jkunu jafu iktar dwar l-Unjoni Ewropea, l-impatt illi subija tagħna għanda fuq il-paċi, il-prosperità, fuq is-sikurtà tagħhom eh, kien tassew dak illi dak illi kien ħallu jorbot fid-deċiżjoni tan-nies għaliex ħafna drabi kienu qed jarawha l-Unjoni Ewropea bħala l raġuni ta' ħafna problemi, mhux il-lok għal soluzzjoni għal ħafna għal ħafna affarijiet jisaw jaqalaw fil-ħajja tiegħek ta' kuljum. Allura, id-diskussjoni li aħna qed ikollna hawnhekk illum u diskussjoni li se jkollna dwar il-parametri li dun iġbdu dwar responsabiltajiet u rwoli u l-bilanċ bejn is-setat u ma importanti importanti għalina wkoll kol fil Unit. Id-dibattitu illi għadu għaddej huwa li kif jista' jkollna relazzjoni ta' ma' mal-Unjoni Ewropea u jiena fil-fema tiegħi u fil-fema ta' ħafna relazzjoni tajba u ta' rispett, għax aħna mhux qegħdin nitilqu mill-Ewropa, għax intom għadkom il-ġirien tagħna, għadkom l-allejati tagħna. Huwa fl-interess tagħna l illi aħna jkollna relazzjoni reċiproka tajba u b'saħħitha qed ngħid hekk għaliex hemm dibattiti għaddejjin u kif il-komitat tagħna. pala membru tal-Parlament eh, jiena ser jitkellem ma' ħafna fil-komunitajiet tiegħi wkoll kif nagħmel ħin kollu u n-nies huwa mħasbin iva huwa mħasbin għax eh, l-affajt ma mux wartu zar, iżda dejjem hemm żewġ naħat tal-munita jiena għandi idea differenti ta' valwazzjoni li saret eh, mill-ġimgħa li għaddit hemm ċertu ehm, proċess vitali naqset, ċertu nċertezza fuq investiment, iżgħażagħ li qed jgħidu li mhux qegħdin jieħdu xogħol illi qabel kellhom ehm, li bħala opportunità. Imma id-dibattitu li qed ikonna hawnhekk illum huwa tali illi il-min jirrit jitlaq u min jirrit jibqa' issa irrit jimx jid fit biex jara kif ser nimxu għal-ġid tal-ġid tan alkoll. Aħna il-dibattitu li għabdej fil-komitat tagħna speċjali huwa dwar il-għanijiet ta' negozjar tar-Renju Unit x'għandhom ikunu l-għanijiet tar Unit fi negozjar kif nistaw nifmu riski l-opportunitajiet u anki dibattitu importanti li għahir huwa kif nistaw naraw u dan huwa l-interessi naħseb ta' dawk li jibqgħu fl-Unjoni Ewropea kif ukoll eh, par Unit eh, kif nistaw nifmu jekk hemm xi arranġamenti transitorji u x-xaħt għandhom jieħdu. Dan u ovvjament kompless immens iżda nixtieq naqbel ngħid li u importanti li aħna nifmu il-firxa ta' Eh, perspettivi li għatem fl-Unjoni Ewropea id-dibattu kompless li għaddej, jista ħtieġa li jina għandi fil-fema tiegħi li inkomplu naħmu fuq dawn kustjoniet palmu ma perżempju jekk jistgħu x'ikun hemm riforma dak li x'qasam il movimenti l tal-persuni dwar iktar kontrolli u flessibilità għal nation states u jekk dawn għandhom xi tqisu pal eh, kif mod kif l-Unjoni Ewropea għandha u tista' timxi il-qudiem fl-imkien. Grazzi, River Chomsky. Grazzi, eżis kollegi, professuri. Jina naqbel, memx għal xiex naqdu bidlu trattati, il-kollega tkellem dwar tikollok fiduċa reċiproka, jina naqbel. Iżda miex bis kwistjoni ta' fiduċa reċiproka bejn l-Istati Membri u kol, kwistjoni ta' fiduċa bejn istituzzjonijiet tal-Europa u l-Istati Membri. Jina nħoss illi jekk aħna naqbdu nqaċtu l-euroxettuċiżmu u nneħħu ukoll il-ċentraliżmu hija t-tweġiba assul għal-problemi tagħna. Jina xettiku ferm għallejn għat ta' proġetti minn ħatana illi għandhom lan illi jimponu fuq il-Kunsil mod mezġita kif l-Unjoni taħdem. Naħseb li konsil għandu jkun jaf kif eh, għandu jaħdem biex ikonna ideja għal-menu. Komissjoni semmit ċertu forsi linji gwida? Forsi nistaw nitfu il-mikrofonu ta' ċera, ġem ħafna jtikelmu fl-istess waqt u għetti telefoni. Istabilta tal-finanzjamenti pubbliċi u kol huwa essenzjali. Hemm ukoll mexkil informali illi qiegħed ixekken il uh, suq ħieles, il-kummerċ fis-suq ħieles u suq waħdini. U it-trasparenza Jek inħarsu lejn ir rapport ta' Giggold, per eżempju, din irridna bis-serjetà. Issa biex niġu l trattati Ir-ratifika dejjem hija deċiżjoni importanti ta' QMV jew inkella referendum. Ma tistax eh, id-dur ta' tan nies inti trid tieħu deċiżjonijiet u mbagħad eh, qed idhom jiġu aċċettati min-nies. Raċinja. Grazzi, grazzi li l-kol minn t-kellem għalix naħseb li dan il-tip ta' diskussjoni, din tip ta' diskussjoni ta' sew essenzjali fi żmien ta' sew importanti palma wa dan u għanna bżon naraw kif ħanelbu din il-krizi li qed tolqot il-pajjiżi kollha. Jiena nħoss palma tqal ukoll mill-professur Monti illi eh, l-lin mill-possibilità li wieħed ibiddel istruzzjonijiet aħna irridu nħiddu nitlu fi diskussjoni ta' diskus ta' tema ta' suġġett illi tassew jagħmel parti eh, essenzjali tal-Unjoni Ewropea. U rwol illi għandha l-politika vizavi l-kriżi li aħna dejjem minna hija essenzjali għalhekk jiena nħoss illi jekk aħna noqogħdu nilludu ruħna li ħanbidlu l-istituzzjonijiet ser waqfu darba dejjem din il-kriżi, tal-Unjoni Ewropea u mhux biss tal-Unjoni Ewropea hija tassew xi ħaġa illużorja. Jiġifieri aħna għandna bżonn illi nimplementaw ehm, rivoluzzjoni kulturali u politika biex insibu sens u raġuni biex aħna nibqgħu flimkien ħaġa waħda fl-Ewropa. U jiena nħoss li dan huwa importanti mod partikolari minħabba li l-referendum eh, li eh, semma wkoll il-President eh, Brock semmit ehm, poġġiet Italjani dim riflessjoni importanti bejn il-konċett ta' gvern u konċett ta' governabilità. Il-governabilità huwa suġġett forsi iktar passiv illi, m'għandux strument biex jiddeċidi ju biex intervini u kol fi proċessi deċizjonali li t-gverni ħagħuħra bad li fisser li inti kollok istituzzjonijiet li jistaw jgvernaw il-proċess iżda politika illi tista terfa responsabilta ta' deċizjonijiet li nieħdu għallek jiena rrit illi kunem gvernijiet u rrit illi fil-fat irridu inħallu l-ideja ta' governabilità apparti. Għallek nishtiq infakkar illi aħna u koll ehm, fl-okkazjoni ta' ratifika ta' sita konna fokajna fuq ir-ruol tal-Parlamenti Nazzjonali rigward ratifika ta' dan il-ftejjim imħallat li għandu impatt kbir fuq il-politika ekonomika tal-Istati Membri għalhekk jiena li il-flok il-possibilità minnaħa tal-Istati Membri billi intervjenu fuq dawn il-proċessi ta' ratifika illi fil-fatt għandhom impatti importanti fuq il-livell internazzjonali huwa essenzjali anki biex nigarantixxu il-rapport ir-razzjoni ta' fiduċa reċiproka li għandha tkun hemm. Li wieħed ma sax jiksiba sempliċement maġġoranza jew kif tqod bih numri biex inti għandek in-numri biex inti tkun tista' tgverna ma inti tikkonvinċi il-poplu li dak li qed tagħmel huwa ġid tagħhom u allura u hekk biss illi aħna nistgħu naslu għal riżultati tajbin biex namlu tajja pal dawn il-referendum li dat isiru dal aħħar illi qed juru għatjuri xadinini qed jħossu l-Europa qed tbijet minnhom għallura għat jħorġ il populiżmu minn flok għax fatt illi għadin nieħdu minn flok li noqogħdu nħarsu lejn il-politika li huwa taġqita tal kulħadd qed nħarsu fuq il-governabilità, politika ta' governabilità. Jekk aħna però ma nilħux iż-żewġ terċi skont il-modifika kostituzzjonali fuq il-kwistjoni tal-Italja, għalmenu hemm il-passaġġ hemm il referendum li wieħed jista' jieħu li jitpoġġa u ċittadini. Grazzi. Thank you very much. Dear colleagues, please make your speeches shorter. Jekka ġabkom zom uktar fil qosser Onorevoli Andronius Aġu Baris, grazzi. Iżis kollegi u per min ser jirġa jisawar l-Unjoni Ewropea Brusseli u l-Istati membri fuq livell iktar il-proġett Ewropew. Min, min, minu sit tijaw? Dawn huma eh, mistoqsijiet eh, fundamentali, imma l-lum ma qasbis irċevejna tuħġibi għalija. Għalke, imma s-soma, xorta nkomplu nistoktaw fl-sforzi tagħna, nishtina menxi xi punti żgħar fuq ir-rapport illi qed jippreżentanna La, ju prezentat propjament mill-ħabib, iżis ħabib tijaj il marbrok u il-kollegi istmati tijaw. Eh, il-rapport qed jiwaslu għall europa eh, din timxi fuq binarji differenti u li probabbli tispiċċa għal ebda Ewropa. Ew min jista' jgħid biss probabbli li miżuri fir-rapport eh, mhux qed wassal għal dab għal titjib istituzzjonali tal-Unjoni biex iżarma illi ikunem iktar ċentralizzazzjoni li il-frontieri Ewropej kolom iktar seta li neħħu eħtieġa għal taħid deċiżjoni unanima pala proċess huma provokattivi ferm li uġġiġawrew illi huma jamlu kull ma jagħmlu għajja irdu dak li fi triq tagħhom. Qabel il-referendum ta' Brexit l-Unjon il-mexxija tal-Unjoni Ewropea talbu għall-Unjoni għad-Difiża kif ukoll għal liġi elettorjali reveduti għall-Parlament Ewropew illi jxpruna il- u kebbes il-rabja fil-Renjunit. Jista' jkun xi ħadd għandu li, liha għalfej dan it-tip ta' Eh, proposti edin jatlu daqsek importanti bi Brussel. Lin saħħu l-integrazzjoni Ewropea meta għan l burdata għall-integrazzjoni Ewropea anti-integrazzjoni edha tikber, għat wasal bissa konsekwenzi mux mishtiqa, biex għedni suġerixu li ħana għodu natu iktar setta li l-istituzzjonijiet sopranazjonali mbat wet ma jistax jimmiss. Il-trattat minn minni ħagġa sinċiri bħala reazzjoni ta' kif għed jista' jitratta jina fil-bema Ma nistawx nqodu l-ura mill-li nsawru il- Xenarju possibli differenti tal-Brexit u rridu nindiskutu il-tajb u l-ħazin. ħafna fatturi jissuġġerixxu li ċittadini tal-Unjoni jridu jinstemaw iktar. U barra minnek minkejja li xuħut minnom jishtiqu jinegawa lan tijaw huwa illa huwa minnu illi il-nation states jibqa dak li garantixxi demokrazija għaliex huwa l-unika sovran leġittimu. Għallek l-unika soluzzjoni biex insolvu dan il-staġnar ehm, istituzzjonali jistaw jiġi jistaw jiġi ġetiġ veri stati membri għaw inkella e- dan it-tip ta' deċiżjonijiet irid jiġi ehm, mażul unanimu mhux QMV. Aħna għanna prassi perfetta ta' taħida deċiżjonijiet fil-forum tal dan il-Konsil. Il-unanimità dejjem hija xi ħaġa diffiċli biex ipprova tikseb. Iżda dan huwa dak li aħna bħala politikanti qegħdin dak kollu qed bħala politikanti. Il-QMV qed iwassal għal iktar ġiliet u kważi jistielet bejnietu. Jekk inti qed toqgħod tibża' mill-solvi dan eh, staġnar istituzzjonali mill-istati membri mela Kull ma namlu ħammex il qudiem billi lejn il-triq ta' iktar ħruġ. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Signora Maria Triantafelu mill-Greċja. Grazzi ħafna, Signora President, kollegi. Edin niffaċċaw l-ikbar kriżi tar-refuġati Eh, li qatrajna mill-wara it-tieni gwerra dinjija u ħafna kriżijiet verament poġġu għaf diffikultà l-Ewropa. L-Ewropa provat tiffaċċa kriżijiet imma marnexxilix aħna eh, qed naraw issa li hemm ħafna stati membri li huma midjunin u id-dejn issa qiegħed jintuża bħala mezz ta' kif jiġu ikkontrollati il-ċittadini. Qed naraw illi anki n-numru ta' impigi qiegħed jonqos l-impożizzjoni ta' miżuri permezz tal-patt ta' stabilità imma dawn il-miżuri mhux qed jagħtu riżultati qed jaslu qed waslu għall iktar austerità u iktar diffikultajiet. Għalhekk wasal il-mument li imbidlu id-direzzjoni. il inbidlu d direzzjoni illi noħorġu li ġodda bazati fuq valuri komuni ta' ġustizzja, ugwaljanza, drittijiet tal-bniedem, drittijiet soċjali, koezjoni soċjali u rispett għad diversità. Għanna bżon ta' pat ġdid u nerġaw natu importanza l-inizjattivi kollettivi fajnejn iċ-ċittadini tagħna hemm bżonn ta' distribuzzjoni ġdida rridu nieħdu miżuri favur l-ambjent. U rridu inwaqfu din l-austerità u nwaqfu wkoll dawk il-politiki li qegħdin jagħmlu fortizza mill-Ewropa rridu insolvu l-kriżi ta' refuġati permezz ta' solidarjetà u l-ospitalità, imma mhux biss anki permezz ta' promozzjoni tal-slim fil-vant nofsani fir-reġjun tagħna fis-Sirja. fil vant nofsani fil vant nofsani fir reġjun tagħna fis sirja rridu nieħdu azzjoni biex nindirizzaw il-kawżiet għal dawn il-flussi ta' refuġati. Irridu nwaqfu l-konflitti u l-gwerer illi din iġelu lil dawn il-persuni jiġu għanna. Irridu koll insolvu il-problema ta' ċipru. Hija ħaġa inaċċettabbli illi jibqa' dal-status quo li hemm f'ċipru. U Hemm ħafna proposti, per eżempju il-proposta li hemm fid-dikjarazzjoni ta' Ateni wara l-inizjattiva li ħal Prim Ministru tagħna. Dawn il-proposti jistaw servu pala bażi għal politiki qalbina illi huma meħtieġa miċ-ċittadini Ewropej u bekk nkunu nistaw nerġaw nirpolura l-fiduċa ta' ċittadini. Per eżempju, ħansemmilkom il-politiki il-Fond Ewropew l-Investiment Strateġiku għandna nirdoppjaw ir rizorsi tiegħu nieħdu miżuri kontra il-qat fil-pajjiżi fejn il-qat huwa oli irridu niġġieldu kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-pjanar aggressiv tat-taxxa niġġieldu kontra d-dumping soċjali fil-qasam tal-politika tar refuġati għandna bżonn ta' sistema pan-Ewropea biex natu l-istatus ta' rifugjati lil-nies. Rridu kol nimplementaw id-deċiżjoni li diġa it-tihdet mill-Kunsill Ewropew dwar ir-rilokazzjoni u rridu u kol nġildu kontra il-kawzi ewlenin ta' migrazzjoni illegali. Rridu kol nsaħħu l-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi fil-Mediterran Fl-ħarnet irridu u koll nerġaw nifokaw fuq it-trasparenza. Palissa il-Parlamenti Nazzjonali u il-Parlament Ewropew għandhom il-leġittimità demokratika imma din ma nistawx inqisuha bħala xi ħaġa illi qed hemmhekk darba għal dejjem iċ-ċittadini mhux qed jisimgħu dwar l-awsterità u l-kriżijiet fuq l-aħbarijiet qegħdin iħossuhom qegħdin jolqtuhom fil-laħam il-ħaj u hija biss anki miżura waħda tista' toħloq politika komuni u sentiment ta' għaqda u aħna farid bħal dawn għandna bżonn. L-Onorevoli Xovankowski mill-Polonja. fuq dak li għalu il-rapporters jena xtaqt nisma l emeti kollha ta' din il-proposta. Għalix naħseb li l-kol kemm aħna hawnhekk għanna bżon illi nemnu u nifmu illi mhux bizzejiet illi nitkellmu u nisimgħu l xurxin irridu nisimgħu l-ċittadini, irridu nisimgħu l poplu Aħna smajna kellima hawnhekk illi tkellmu favur aktar integrazzjoni U jina forsi nista' nemmen illi din hija soluzzjoni, imma jekk imur lura l-Polonja x'għandi ngħidilhom liċ ċittadini ngħidilhom illi qed jarralhom għaliex il-Pollakki ma jridux illi jkun hemm iktar integrazzjoni fl-Unjoni Ewropea ma naħsibx illi din hija sitwazzjoni fil-Polonja biss, naħseb illi f'ħafna stati membri iċ-ċittadini jridu Ewropa, e, Unjoni Ewropea b'saħħitha li tiffaċċa l-isfidi, li tħares l-interessi tagħna, li tipprovdi s-sigurtà flimkien man NATO, imma dak li ma jridux żgur hija aktar integrazzjoni. U din mhix ħaġa ġdida. L-ewwel ħjiel ta' dan eh, rajni fl-2005 tiftakru il-referenda illi saru fuq il-Kostituzzjoni Ewropea, naħseb illi l-elit fl-Ewropa ma taċ kasu dan il-sinjal, ma wasli dan il messaċ Naħseb illi eh, ma fimniex illi ċittadini kienu diġa xebaw mill-integrazzjoni ma ridux iktar integrazzjoni. Issa hemm stati membri li qed jinsistu għal aktar integrazzjoni imma ċittadini ma jridux iktar integrazzjoni u ma nistawx ninjorawhom ma dan mhix kwestjoni li aħna ma rridux l-Ewropa jew ma rridux nibnu l-Ewropa flimkien irriduha irridu insaħħuha imma din titkun ibbażata fuq il-prinċipji ta' nazzjonijiet sovrani. Jiena naqbel ma' Elmar Brock li għandu jkunem distribuzzjoni ċara tal-kompetenzi bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill. Il-Kummissjoni Ewropea mhijiex perfetta, il-Kummissjoni Ewropea tagħmel żbalji u tissottovaluta l-importanza tal-parlamenti fl-istati membri, per eżempju l-kas ta' direttiva fuq l-istazzjonar tal-ħaddima, il-dik tal-Yellow Card. Il-fattu illi hemm proċeduri leġislattivi ċari u waħna rajna l kummissjoni Ewropea tmur kontra ir-regoli ma tirrispettomx u ma segwitx il-proċeduri leġislattivi xirqa. Is-sur Brock tkellem dwar it-trattati u l-fatt huwa illi fl-1993 kienet il-qorti kostituzzjonali ġermaniża illi għatata illi kienu l-istati membri li kellhom jgħidu l-aħħar kelma fuq it-trattati u li huma kellhom jiddeċiedu fuq it-triq illi kellha taqbad l-Unjoni fil-futur. Għalhekk biex aħna nibnu din l-Unjoni mhix ħaġa faċli dana palmetta inti titissajjar xi ħaġa speċjali trid tiżgura li jkun hemm bilanċ bejn it-tomiet m'għandux ikun hemm wisq aċidità, wisq melħ. Il-bilanċ irid ikun perfett illi wieħed iwadda xi ħaġa ġodix u jitfaħħa fil-forn mhijiex ir-riċetta ideali biex joħroġ riżultat tajjeb. Grazzi ħafna Issa dan id-dibattitu qed isir verament interessanti għaliex aħna qegħdin nitkellmu dwar il-futur u l-leġittimità tal-Unjoni Ewropea. X'inhi l-leġittimità tal-Unjoni Ewropea? Huwa interessanti ħafna lix fid-dokumenti rajna Eh, eh, li qed naraw x'nistgħu nagħmlu issa u x'jista' issir għada pitada. Issa naħseb illi fuq medda qasira ta' żmien huwa importanti illi nieħdu demokrazija u t trasparenza bis-serjetà għaliex meta aħna naraw il-problemi illi jħossu li għanda l-Europa u dak li qed jagħmel il-Kunsill huwa ta' qed jiġri minħabba nuqqas ta' trasparenza. Huwa importanti ħafna illi ikun hemm trasparenza fl-istituzzjonijiet kollha. Jiena skantajt nisma li Sur Monti jitkellem dwar ir-ratifika ta' patti differenti. Eh, eh, jekk wieħed ma jistax jiddiskutu dak li jkun hemm fuq il-mejda u jrid bil-forsi jagħmel referendum, bekk jinħolqu l-problemi u jinqalaw il-konflitti. Aħna irridu nieħdu il-referenda bis-serjetà ħafna jekk ma jkunx hemm ratifika fil-parlamenti tagħna. Kien hemm problema anki bir-ratifika tal-ftehim sita ftit ġimgħat ilu. Mbagħad kien hemm parlament żgħir reġjonali li għam kontra il-bqija kollha kontra kummissjoni kien ma tantx kienet xi ħaġa sabiħa. U aħna propju Għal dan irridu naħdmu, irridu nieħdu il-vot demokratiku bis-serjetà kullimkien. Grazzi ħafna tal-li żammejt fil-qosor l-aħħar eh, kellim l-Onorevoli Jonas Gonasen. Grazzi ħafna. fuq dak li qal sur Brock li qal irridu namlu dak illi naqblu li namlu jew li qbinna li aħna se ngħidu. Il-President jogħġbok tiġ fil-mikrofonu. U l-istati membri għandhom jagħmlu dak li jafu li għandhom jagħmlu. U il-problema hawnhekk hemm nuqqas ta' solidarjetà bejn l-istati membri u dana qed joħloq in-nuqqas ta' fiduċja fl-Unjoni Ewropea mhix il-mod kif qegħdin jaħdmu jew jiffunzjonaw l-istituzzjonijiet. Le. Iva hija ħaġa tajba illi aħna nirfinaw l-affarijiet sabiex il-Parlament Konsill u Kummissjoni jaħdmu bl-aħjar mod possibbli. Imma naħseb li essenzjalment huwa li dak li aħna niddeċidu dwaru mhux qed jitwetta il-kriżi tal-migrazzjoni dik huwa eh, eh, u eżempju ċar ta' dan u eh, minħabba f-situazzjoniet bħal din illi tonqos il-fiduċja, il-parlamenti nazzjonali wkoll għandhom responsabilità kbira hawnhekk, il-gvernijiet ukoll iridu jagħtu kont lill parlament u aħna dil missjoni rridu naħduha bis-serjetà sabiex id-demokrazijiet tagħna jaħdmu. Ma nistawx sempliċement nikkontribwixxu għan nuqqas ta' solidarjetà għaliex inkella is-sistema se tisfaxxa fil xejn di mish kwistjoni tal-bidliet fit trattati eċetera, le hija sempliċi kwestjoni ta' fiduċja reċiproka dak aħna li għedin bil-edha madwar din il-mejda, jekk aħna m'għandniex fiduċa f'xulxin, is-sistema mhix se taħdem. Issa, permezz tal-trattat tal-Lisbona, sitt snin ilu, jekk mhux sejra żball, dan kellu ikun odda għal il-Parlament ta' kif jittestja s sussidjarjetà ta' dan il-proposti legali. Issa il-Parlamenti Nazzjonali ma segwewx u ma ftit Parlamenti Nazzjonali li ttestjawhom dawn il-proposti legali. Ħażin, għaliex dana seta' kien mezz ta' kif aħna insaħħu l-influenza tagħna fuq din is-sistema. U jekk aħna ma nagħmlux il-parti tagħna l-affarijiet mhux se jirnexxu u mbagħad ma nistgħux nippuntaw sabajna lejn ħadd. Mela, lill-kollegi tagħna fil-Parlamenti Nazzjonali rrid ngħidilhom ħudu l-kompiti ta'kom bis-serjetà, morru qoddim il-parlamenti u itolbu lill-gvernijiet ta'kom li jkunu responsabbli għaliex huma qegħdin jieħdu deċiżjonijiet fil-Kunsill u jekk dan ma jagħmlu xogħolhom sew, is-sistema mhijiex se taħdem. Grazzi ħafna u issa nixtieq li ndur lura għal membri tal-panel u nixtieq nistieden il-professur Monti għal l-ewwel reazzjonijiet tiegħu mbagħad wara s-Sinjura Bresso. Iva, grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena punt wieħed se nagħmel reazzjoni tiegħi għal dak li intqal waqt dan id-dibattitu. Aħna nafu li l-Ewropa kollha kemmi qiegħda f'qada kritika Interessanti kif ħafna nies jagħtu tort għal disfunzjonamenti illi hemm fl-Ewropa lill-Unjoni Ewropea u aħna dejjem nisħu fuq l-importanza tad-demokrazija u illi nisimgħu iċ-ċittadini u jekk jiena eh, tajt l-impressjoni li ma jimpurtanix minn dawn l-affarijiet eh, mela inftemt ħażin Aħna ma rridux illi impoġġu il- tort tal-affarijiet kollha illi ma jaħdmux fl-Ewropa fuq l-ispallejn tal-Unjoni Ewropea. Jiena nemmen illi huma s-sistemi nazzjonali politiċi illi mhumiex qegħdin jaħdmu sew u qegħdin fi kriżi u għandhom kriżi ta' leġittimità. Jiena bħal ħafna minnkom hawnhekk membru ta' Parlament Nazzjonali, jiena membru tas Senat eh, Taljan. Il-koll għanna għal-qalbna id-demokrazija tagħna u l-koll nixtiequ illi id-demokrazija tkompli. U m'għandniex ninsew li il-tħaddim ta' sistemi politiċi nazzjonali tagħna hija probabbilment ir-raġuni għalfejn l-Unjoni Ewropea hija fil-qadam wera li tinsab fiha. Aħna konna drajna sistemi nazzjonali politiċi fejn kien hemm sens ta' tmexxija. Issa bis-sistemi nazzjonali politiċi illi qegħdin eh, jħarsu eh, tal-punta tam neħerom li qegħdin jaħsbu biss eh, dwar kif se jerġaw jirbħu l-elezzjonijiet, jiġifieri jaraw biss il-futur immedjat. U nuqqas kulħadd qed jinsa il-futur imbiet, dana qed inħalluh biss, inħallu l-ċina taħseb dwaru dak li hija ħaġa negattiva ħafna. U din hija xi ħaġa li hija wkoll tapplika għall-Istati Uniti. Dak illi jiena nemmen huwa li huwa hija l-evoluzzjoni tal-proċess politiku f'kull wieħed mill-pajjiżi tagħna illi qed isir dejjem iktar inkompatibbli mal-realtà fuq livell internazzjonali u mal-integrazzjoni internazzjonali u l-integrazzjoni Ewropea. Oh, jekk aħna nwarbu dawn l-integrazzjoni, se nerġaw naddu minn dawk il-lezzjonijiet li suppost mitna l-istorja. Minajr integrazzjoni fl-Ewropa tinqala gwerra. Xejn iktar u xejn inqas. Fl-modi, sar sforz minn l-Istati membri u il-mexxejja tagħhom biex ikonna dar Ewropea komuni li ħassejna li din kienet ukoll fl-interess nazzjonali. Imma aħna nafu illi dan madux il-każ u il-Brexit dak illi għamel il-Prim Ministru Cameron huwa l-estrem ta' dak li jagħmlu il-biċċa kbira tal-gvernijiet jiġifieri ħasbu għal l-interess personali tagħhom u l-interess tal-partit politiku tagħhom. Jiena kont membru tal-Kunsill Ewropew u il-demokraziji tagħna huma ossessjonati mhux biss bl-elezzjonijiet imma għax l-lista l-elezzjoni tkun per eżempju minna u sentejn oħra, imma iktar u iktar il-politikanti tagħna moħħom fl-opinjoni pubblika li mess. Ikun hemm il-membri tal-Kunsill Ewropew li għamlu għatabiruħom li qegħdin jiddeċidu għannom tal-Ewropa imma mhux veru, il-kol kemm huma moħħom fil-pożizzjoni tagħhom iridu javvanzaw huma U il-fatt illi issa il-Brexit hija realtà u s-sur eh, Cameron jiddispjaċini għal xina kont naqbel ħafna miegħu imma u ħallas prezz qares ħafna politikament u eh, issa suppost li il-membri l-oħrajn tal-Kunsill ma jibqa' ma jkunux taqsek ċiniċi imma jekk aħna bħala ċittadini ma ġelux il-sistema politika tagħna u l-mexxejja politiċi tagħna e, e, ġeluhom jiffaċċaw ir-responsabilità tagħhom, l-affarijiet se jmorru ħażin. Naraw id-diżintegrazzjoni tal-Ewropa u naraw ukoll dak li għalu xuħut minnkom. Jiena irrit Ewropa b'saħħitha imma ma rridx l-integrazzjoni din hija xi ħaġa illi ma tagħmilx sens. Għalhekk ejjew ma noqogħdux nilludu ruħna, ejjew ma nemnux eh, għalix xina dinna l-opinjoni personali tijaj wara 10 snin fil-kommissjoni u għandi l-esperienza f'wieħed mill-istati membri, jekk aħna nistaw namlu l-Unjoni Ewropea demokratika il-problema li għandha l-Unjoni Ewropea bħalissa hija li d-demokraziji nazzjonali tagħna ma domx b'saħħithom biżejjed biex jif, sabiex jifilħu għal proċess ta' l-integrazzjoni u dan il-proċess ta' integrazzjoni huwa l-unika alternattiva għal gwerra u skużawni jekk ma qatx eh, nilab bil-kliem. Mercedes u Elmar tixtiequ tirreaġixxu? Mercedes għalt li li rrit nibda jien. Grazie ħafna, President. Il-krizi tal-proċess tal-leġitimità miex proċess biss tal-Europea, ma tal-Istati membri faċli li bħajt jakkuża l-Europa għal krisi ta' proċess ta' leġitimità, jiena naħseb il-House of Commons il-Parlament Ingliż u għandu problema ta' leġitimità laqqas biss qabel fuq il-fatt li jimplementaw l-artiklu 50. U jekk inħarsu lejn is-sitwazzjoni f'stati membri kollha nistgħu ninsow għal is-sitwazzjoni mhijiex l-Ewropa li għandha qudiema kriżi tal-proċess tal-ġitmita mhux l-Ewropa waħedha ngħidu hekk għalmenu. il-kompetenza hija fidejn l-Stati membri. Huma dawk illi qed jagħmlu integrazzjoni. Huma jistgħu jagħtu s-setat l-Unjoni Ewropea ma ħadiċ il-setat, anzi, stati membri tawa dan il-poter u r-rapport Bresso Brock ma jitlobx għal eh, poteri ġodda għall-Unjoni Ewropea. u nsaqsi lil Bil Cash li ħallina nkomplu niżviluppaw waħedna. U forsi jkun ġentili bizzejet li ma joqgħodx pariri. Aħna bizzejet nissiltu mal-Kunsill. U għalhekk għandna bżonn ngħidu bla tlaqliq illi qabel Brexit il-gvern Ingliż uh, nidi rapport fuq il-kompetenzi u il-riżultat kien zero. Ġifiri memx bżon ta' kompetenzi fil-Ġermanja kellna studju simili bl-istess riżultat. Nistaw ikonna ħafna eh, gwerra għaddejjin, eh, ċiġlita politika għaddejja bejn part partitu ieħor ma ma smajt xejn f'din is-sala ma ħarġitx laqas proposta waħda serja fuq is-setat illi għandna bżonn nagħtu lura lill-istat membri ħadd ħadd illum laqas biss parteċipant wieħed. U konna din nitkellmu fuq il-leġitimità tas-setat illi l-Unjoni Ewropea li l-Istati Membri taw l-Unjoni Ewropea imma mhux biss poteri għandha bżonn imma għandha bżonn l-istrumenti u l-kollegi kienu tkellmu fuq eh, l-immigrazzjoni proposta imposta mill-Unjoni Ewropea. Imma l-Unjoni Ewropea ilha saqsi għall-assisa tal-kosta u tal-frontieri snin twal u anke prinċipju ta' pajjiż ta' oriġni ilu magħna Eh, ħaġa ħareġ mill-Kummissjoni, però ġi rifjutat mill-Istat Membri. Sigurta, jekk nixtiequ s-sigurtà għandna bżonn nużaw l-opportunitajiet illi joffri it-trattat ta' tagħmel parti mill-proċess ta' Bratislava u diskussjoni ta' Bratislava. Għanna nixtiequ iktar tamir, tamir aħjar, strutturi, mtejba. Jekk l-Istat Membri tal-Unjoni Ewropea jonfqu 200 biljun euro fuq id-difiża u ma jiksbu xejn, nonfqu darbtejn iktar mill-Russja fuq id-difiża anki mill-Istati Uniti u ovvjament nistgħu nitqu riżultat tantu effimeru. Hemm bżonn ngħid li pajjiżi ma tantx mill-qudiem għandna nofqu 100 biljun euro ma nikkoperawx għanna 38 tipi differenti ta' eh, tamir motorizzat għall-armata, maħniex qed nikkooperaw, maħniex qed nikkoordinaw, inkompli bil-lista Mario Monti jaffer miktar minni. U kien responsabbli għall-Kummissjoni. U għalhekk li kieku kellna l-istrumenti fidejna biex nittrattaw il-kriżi finanzjarja li fejn minna l-istrumenti li għandna jista' ġifieri kieku ma kenniex dik il-kriżi ma l-istrumenti li għandha bżon l-Unjoni Ewropea mhux fuq iktar setat, għaliex nitkellmu fuq iktar poter, imma Ewropa mtejba għabbażi ta' setat li diġa jeżistu. Għalxejn najdu il l-Unjoni Ewropea miexet taqdid mira? jekk ma ntuwiex l-istrumenti biex taqdi mira, ma tista' tagħmel xejn hija kwistjoni ta' onestà intellettwali. Issa niġi għal kwistjoni Daniża waħda klassika. Dak li għamlet il-Wallonja ma kienx kontra l-Kummissjoni imma kontra il-maġġoranza Belġana il-maġġoranza tal-parlamenti reġjonali rridu s-sita u naħseb jagħmel sens li nsolvu din il-problema. Najdu illi l-Ewropa għandu bżonn tagħmel ċerti affarijiet għax individwalment l-istati membri tagħna mhumiex qed jaqdu l-mirhom imma biex l-Unjoni Ewropea tagħmel hekk għandha bżonn ikollha l-għodha f'idejha min se jinnegozja mal-Unjoni Ewropea illi jekk m'għandix strutturi ta' teħita deċiżjoni il-Lussemburgu u Malta rridu e, jibdow taħdidiet kummerċali maċ-Ċina, hekk se nagħmlu u l-istess jott għar-Renju Unit. Se taraw, tafux. Bħala wieħed u ħamsin stat tal-istat ti Uniti wieħed ma jkunx jista' ikollu kummerċ internazzjonali minħabba id-differenza fl-iskala u fil-daqs qatt ma se jkunu msieħba fuq l-istess livell ta' ugwaljanza. sussidjarjetà hija kelma kbira fid-din tal-politika dan il-bilanċ bżonn jiġi garantit. Dawk l-affarijiet biss li l-Ewropa tista' tagħmel aħjar nagħmluhom tagħmilhom l-Ewropa. Solidarjetà parti mill-pakkett ma' kif nistgħu niddefinixxu solidarjetà għax definizzjoni ta' pajjiż fqir mhux l-istess pa' definizzjoni ta' pajjiż mimliġit ta' pajjiż kbir bħal paj pajjiż żgħar. għanna bżonn ta' kompromess ta' nifisseru għalhekk dan il-yellow cards idea tajba skonti. Fl-IGC aħna eh, konna favur l-orange card fejn parlamenti nazzjonali inġabru u l-Parlament Ewropew jew il-Kunsill setaw itemmu il-proċess leġislazzjoni mingħajr konsultazzjoni mal-Kummissjoni sakemm il-Kummissjoni ma toħroġ proposti illi jeliminaw ir-riservi. Il rapport tagħna jipproponi modi kif nistgħu niksbu dan lan. fattu illi mhux il-Parlament Nazzjonali jagħmlu l-istess fajt bl-istess mod u għalhekk aħna qed noħorġu b'ċerti proposti għal Parlamenti Nazzjonali u nittama illi nkunu nistgħu navvanzaw. Maħniex qed nitkellmu fuq iktar integrazzjoni, qegħdin nitkellmu fuq l-implementazzjoni mod effiċenti u bl-leġitimità demokratika is-setat il-Unjoni Ewropea diġà għandha. Il-possess tagħha. Mbagħad il-punt fuq il-Kunsill huwa punt importanti ħafna ma nistawx nippermettu lill gvernijiet nazzjonali illi ma jerfawx ir-responsabilità lejn iċ-ċittadini stess tagħhom ma jistgħux jirpetendu li ma kinux hemm meta tieħda deċiżjoni u żball li wieħed jgħid lill-Kummissjoni Ewropea toħroġ leġlazzjoni Il-Kummissjoni Ewropea m'għandix setat leġislattivi u stal il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Ministri u l-Ministri Nazzjonali mbagħad imorru qudiem il-pubbliku jgħidu Jamlu bħal Pilatu u ma jirfawx responsabilta bħala MEPs aħna ma nistawx eh, naċċettaw situazzjoni għax tini hija kwistjoni ta' trasparenza lejn iċ-ċittadini maħabba l-iskala tal-isfidi li għandna dimna. Għandna bżonn nagħmlu ċara min jista' jitratta li ma sfida tkun. Ma jridx ikun hemm dan id-dibattitu ġenerali. Isna aħna skomdi bl-Ewropa u fl-interess ta' stabilità demokratika fl-istati membri tagħna għanna bżon insibu soluzzjoni ta' xaħna n-istadin tal-politika għanna iva setat imma iċ-ċittadini iridu soluzzjonijiet. Grazzi ħafna Mercedes. Grazzi President. Waqt li kontet nismakom, kontet naħseb fuq ir-riflessjoni li qasamana il-filosofu Ġermanis Abermas meta qal illi l-Ewropa jew kollha l-ħila illi tibqa' maquda jew se toħroġ mill-istorja futura dinija. L-impressjoni tiegħi r-Renju Unit diġà għamel din l-għażla biex eh, toħroġ mill-istorja futura nazzjonali maħna flimkien nistgħu eh, nerfaw l-istess responsabilta illi noħorġu progressivament stat wara l-ieħor li b'xi mod jew ieħor jagħmel il-ħruġ tiegħu jew jipproponi il-ħruġ u għalhekk jipprova jiżmantella l-leġittimità ta' ħidma kumpless ta' kważi 60 sena li bnejna. Dan huwa possibbli imma nixtieq infakar kif ukoll fakkar il-kollega Elma Brock illi jeżisti biss mod wieħed fl-istorja tad demokrazija biex jiggarantixxi r-rispett tar-rieda taċ-ċittadina f'unjoni li hija waħda parafederali għax jekk taqraw it-trattati taraw li xaħna kważi stat federali biex nigarantixxu metodu biex nieħdu deċiżjonijiet illi jirrispetti l-maġġoranza taċ-ċittadina tal-Unjoni u l-maġġoranza tal-istati. U għalhekk dan huwa basikament il-metodu illi it-trattati anki attwalment jiprevedu maġranza ta' ċittadini u il-Parlament Ewropew proporzjonalità degressiva mi rappresenta jekk jew hekk iċ-ċittadina ċittadini u l-maġranza tal-istati iġifiri il-vot maġranza kwalifikata. Minar da kollu unjoni illi hemm bżonn tieħu ħafna deċiżjonijiet għax dawn il-kompetenzi kif fakkar il-kollega Brock ġew allokati fil-biċċa l-bira tal-każijiet b'ratifiki wkoll mill-parlamenti kif ukoll ratifiki permezz ta' referenda fejn dan huwa previst dawn il-kompetenzi hemm bżonn jiġu eżerċitata x'jekk le l-fatt illi dawn il-kompetenzi ma jżux, ma jkunux fattibli bil-skadenzi, bil-ħeffa li hemm bżonn illi dbatta eh, l sinifikat u l-operat tal-Unjoni Ewropea u għalhekk il-ħidma li aħna għamilna u sfortunatament ma kenniex il-ħin u Verhofstadt ma kienxaw biex jitkellem fuq il-nuqqasijiet tas-sistema u l-possibilitajiet li aħna ntejbuhom imma x-xogħol li għamilna juhu bħala puntatlu il-fatt li l-istati tagħkom u l-parlamenti tagħkom intkom jew il-kollegi jekk ma kontux hemm diġà rratifikawhom. U lejn dawn huma kompetenzi li l-Unjoni għandha fil-possess tagħha imma li ma teżerċitax mod ċar, biżejjed, trasparenti, biżejjed, mod demokratiku biżejjed. L-unanimità mhijiex demokrazija, l-unanimità hija imblok, iġifieri l-possib ta' staġnar u għalhekk anki meta it-trattati jipprevedu il-vot permezz ta' maċranza kwalifikata tal fatt illi s-soltu jivvotaw eh, bil-unanimità, ikun hemm din l-isplussjoni tal-interessi nazzjonali meta ma mal-interessi Ewropej. Imma l-interessi Ewropej huma dawk tal-Unjoni Nazzjonali ma dawk tal-Unjoni Ewropea u għalhekk eh, aħna eh, nafanzaw nafanzaw fl-imkien u dan l-iktar jot tal-pajjiżi iktar eh, iktar sar mhux waħedhom joħorġu mill-istorja tad-dinja u jisibu ruħom f'kundizzjonijiet serji ħafna ekonomiċi. Intkom tafu kif kienu dawn il-pajjiżi qabel ma s-sipu fl-Unjoni Ewropea x'imdaqiet dan eh, eh, ma jiftakrux eh, l-Italja l-istess għala volja sibħed ħafna s-tinilu imma mingħajr parteċipazzjoni fl-evoluzzjoni tal-Unjoni Ewropea jekk le kieku ma kellix il l vantaġġi kollha li tgawdi minnhom. Issa u għalhekk mhux biss l- f'kabbijiet tas-suq imma kien hemm fażijiet eh, gradwali ta' liġijiet li permettuna li nkunu set ekonomika li aħna issa għalhekk aħna nemnu illi għandna bżonn inkomplu għaddejjin nimxu l-qoddim fir-rispett iva tal-kompetenza tal-Istati membri imma tal-Unjoni wkoll għax m'hemm xejn illi nistgħu nagħmlu kif qal il-kollega anzi professur Senatur Monti bħala ksur ta' rispett tal kompetenza tal-Istati membri. L-Istati membri jipparteċipaw permezz tal-Kunsill fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjoni. Aħna nixtiequ nfakru f'dan ir-rapport illi dan il-proċess ta' teħid ta' deċiżjoni għandkom bżonn tipparteċipaw. M'hemmx bżonn tilmentaw, hemm bżonn tkunu kapaċi illi issaqsu il xedin jamlu l-gvernijiet ta'kom, xedin jamlu fl-Unjoni Ewropea, titkelmu maħħom fuq il-mandati tagħhom hemm gvernijiet li jagħtu mandati eh, hemm deputati li jagħtu mandat preċiż l ministri tagħhom tiġi Brussell, mbagħad hemm dawk li ma jagħmlux hekk imbagħad wara jipprotestaw, jirmentaw mhux kontra il-gvern tagħhom li ma rrispettax mandat li ma rċevix, ma jirmentaw kontra l-Unjoni Ewropea u l-gvern ikun għamel dak li rrid u forsi ċittadini ma jkunux kontenti. U l aħna nitolbu apparti l posizjoniet politiċi għax kulħadd għandu l posizjoni politika tiegħu, imma nixtiequ nfakru li meta nitkellmu fuq istituzzjoni, ovvjament hemm bżonn nfakru li hemm ċittadini barra li jipprotestaw u għandhom raġun għax hemm il-kriżi u aħna ma tajniex tweġibiet adattati xirqa imma għalin nitkellmu issa fuq kif dan id-diskors istituzzjonali mhux politiku permezz ta' titjib istituzzjonali fl-internament għat-trattati esistenti jkun possibbli illi natu proċess li konna proċess iktar ċali iktar demokratiku għal dawk iċ-ċittadini li huma interessati dan huwa l-proċess ta' teħida deċiżjoni u kif huwa possibbli permezz ta' rabta aħjar bejna u il parlament Nazzjonali u l-Parlament Nazzjonali u r-rappresentanti tagħhom ikun iktar fattibli il-komplessità il ta' 28 stat membru tal-Unjoni fejn hemm reġuni li għandhom ukoll setat tagħhom u anki hemm stati li għandhom il-setta leġislattiva. Dan il-proċess il billi huwa kumpless hemm bżonn jiġi mejjun mill-istituzzjonijiet biex hekk ikun jista' jipproduċi l-effetti pożittivi li mhux biss jiġu mir-riformi istituzzjonali imma dawn ir-riformi jrendu possibbli effetti kbir ma jgħidu Ingliża la derba għadomaw deliver results, ġifiri ikunem ir-riżultati ta' dan il-proċess. Walek naħseb dan huwa il xogħol qegħdin namlu mal-kollega Elma Brock u naħseb illi jekk għandkom forsi naqra ċans illi tirriflettu ftit iktar fuq il-kwistjoni fuq dokumenti li poċejna l-attenzjoni tagħkom din ir-riflessjoni tkun tajba biex torganizzaw aħjar internament fil-parlamenti tagħkom dan ix-xogħol mhux biss fuq il-fasi leġislattiva imma fil-fasi wara ta' implementazzjoni. Speċjalment bħalma tafu għal dawk l-istati li għamlu parti mid zona euro hemm il-fażi ta' semestru Ewropew li huwa essenzjali u għalhekk forsi aħjar illi l-parti ta' semestru Ewropew ikun fattibbli biex hekk inkunu nistaw tassom niproduċu r-riżultati illi kollha kemm aħna nixtiequ. Nixtieq nirringrazzjakom il-koll għal din id-diskussjoni li kellna u nitlobkom illi tirriflettu ta' spiss fuq il-fatt illi il-funzjonament tal-istituzzjonijiet huwa importanti għal dawk li huma l-aspetti iktar politiċi illi ħafna minnkom tkellimtu fuqhom. Mbagħad ovvjament anki fit-trattati stess hemm ir-regoli. Ir-regoli biex inkunu nistgħu nimxu qudiem mod differenti għal dawk li jixtiequ jkollhom iktar integrazzjoni jistgħu jagħmlu hekk skont it-trattat u dawk illi ma jistqux jipparteċipaw dan il-proċess jistaw jagħmlu hekk ukoll imma dejjem skont it-trattat u it-trattat u kif ifakkar il-kollega Ingliż jippermettina li noħorġu mill-Unjoni Ewropea jekk taħsbu illi ma nistawx eh, tkomplu għaddijin bħala membru. Id-dispeċini eh, issa mela Elmer Iva l-minuta, nadilek il-kelma. Iva, grazzi ħafna President. Die qualifizierte Mehrentscheidung ist nur. Mela. Il-votazzjoni tal-maġġoranza kwalifikata hija neċessarja meta wieħed ikollu 28 stat membru ma sawx ikollna suq waħdini mingħajr tejta deċiżjoni eh, ta' maġġoranza kwalifikata ma tiżistix u għalhekk l-Unjoni Ewropea taħdem tajb fejn ikun hemm votazzjoni b'maġġoranza. U anki fuq kwistjonijiet kostituzzjonali, u nitkellem fuq is-sovranità, jiena qattilkom illi l-istati membri għandhom is-sovranità tagħhom. Imma meta jagħtu setat lill-Unjoni tkun eh, sovranità maqsuma. u Meta deċiżjonijiet jiġu meħudin fuq is-sovranità maqsuma, deċiżjonijiet għandhom bżonn jiġu rispettati mhux derba tajtiva u derba tajtle. Ma nistgħux ngħidu din deċiżjoni ma toġobniex, allura mhijiex leġittima. Alla derba inti taqsam is-sovranità tiegħek ikollok taċċetta il-konsekwenzi. Grazzi ħafna, nixtieq ukoll nikkonkludi dan id-dibattitu billi ngħid kemtejn fuq il-kwistjoni li leġittim imsemmija minn ħafna minnkom. Nixtieq imur lura u nitkellem fuq ir-rwol taċ-ċittadini. Probabilment taqblu miegħi illi daw l-aħħar snin jew deċenni ta' integrazzjoni Ewropea il-mod kif joperaw is-soċjetajiet Ewropej tħassib ta' ċittadini l-aċċess għall-informazzjoni l-istennijiet ta' ċittadini lejn dan l-integrazzjoni Ewropea kollox imbidel mod drammatiku u il rapport jindirizza dan il-fenomenu u jitkellem fuq kif nistgħu nużaw aħjar dan l-ispazju skont it-trattat dan il-qafas legali u kif nistgħu naġġustaw l-Unjoni Ewropea għal dak li qed jiġri u l-bidliet fis-soċjetajiet Ewropej, imma għandna bżonn ukoll naraw dan il-proċess minn perspettiva differenti. Naħseb l-istituzzjonijiet pubbliċi Ewropej mhux biss fuq livell Ewropew imma wkoll fuq livell nazzjonali f'dawn id-deċenji naqsu mill-reazzjonijiet ta' tħassib u stennijiet ta' ċittadini u għalhekk dawk l-istituzzjonijiet ta' spiss narawhom anki ġenerazzjoni zazua l-iktar meta jiġu biex jitkellmu hawnhekk ma' l-MEPs dawn l-istituzzjonijiet jasbuhom li huma obsoleti, mhumiex aġġornati, mhumiex moderni, li huma favur l-establishment, u għalhekk hemm din il-perċezzjoni, din il-perspettiva il perċezzjoni din il perspettiva Imma dan huwa minnu wkoll l-istituzzjonijiet nazzjonali u naħseb dawn huma l-eżempji emblematiċi mhux biss fuq livell nazzjonali u fuq livell Ewropew nistgħu insibu kontranarrativa effiċjenti dak li qed jgħidu l-populisti u għalhekk naħseb hemm il-ħtieġa illi naraw kif nistgħu naġġustaw insowwa l-affarijiet mill-perspettiva istituzzjonali. U aħna fl-Unjoni Ewropea, aħna fil-Parlament Ewropew daw l-aħħar snin tajna mbottatura lejn soluzzjonijiet fuq kwistjonijiet li huma importanti u mal-qalb għaċ ċittadini, per eżempju il-komitat li tkellmu fuq l-evażjoni ta' taxxa u li għana fokajna ħafna fuq il-korruzzjoni kif ukoll fil-parteċipazzjoni fil-proċess ta' deċiżjoni u responsabilità u għalhekk naħseb din l-attenzjoni ġiet motija l-istituzzjonijiet Ewropej ma naħsibx nistgħu nsibu ħafna eżempji ta' dan it-tip ta' approċċ fuq livell nazzjonali u lek għandna bżonn indirizzaw dawn il-kwistjonijiet flimkien. Meta naraw minn din il-perspettiva nistgħu naraw ukoll talba dejjem iżid għal iktar partecipazzjoni kollettiva fit teħid ta' deċiżjoni qed inħares lejn George Sheffield li huwa ehm, awtur tar-rapport il-Kummissjoni għamlet eh, żball kbir li ma rispondiċ mal-ewwel għal dawk li huma inizjattivi ta' ċittadini fejn kellna 50 eżempji ta' persuni illi ġabru miljuni ta' firem biex il kummissjoni Ewropea tkun tista' tirrefletti u tindaga fuq affarijiet li huma importanti għaċ-ċittadini u ma minniex biżejjed biex e, nitkellmu fuq it-teknoloġija fuq l-internet u l-proċess ta' deċiżjoni biex isir iktar interattiv u trasparenti u għalhekk Ramon li ntqajtu miegħu għada qed jaħdem fuq kif l-Ewropa tista' ssir iktar demokratika u kif tista' tkun demokrazija elettronika. Aħna dan l-aħħar uh, xiren ta' snin kena ħafna diskussjoni ta' dan it-tip fuq demokrazija deliberattiva. Imma ma investejniex bizzejed biex naħolqu mekkaniżmi deliberattiv fl-Ewropa kemm fuq livell Ewropew kif ukoll level nazzjonali, jiġifieri iva jekk qed narawha l-ħtieġa er, illi aħna nbidlu, aħna narraw ħtieġa biex inbidlu il-metodu ta' kif taħdem jaħdmu s-sostenijiet Ewropej. Kif qal Sir Monti, Sur Vittorino, importanza illi inħarsu lejn għazli ta' politika speċifiċi illi se reaġixxu għat tħassib tal- l-lum dak li huma frustrazzjonijiet u biżat ġifieri jridu noħolqu soluzzjonijiet istituzzjonali li ħajjamlu l-istituzzjonijiet tan aktar rezilienti wara il-mument meta dawk il- um, um, ikun min jaqla il-problemi u jagħmlu il-kriżi iktar waslu kriżijiet fl-Ewropa. Aħna dejjem nitkellmu fuq tiġa li nieħdu bisterja ta' sfida ta' trattat ġdid dak li aħna għandna moħna huwa li it-trattat huwa obsolet. Plat taħida deċiżjonijiet u l attali li d-Unjoni Ewropea tkun iktar demokratika b'u taħx ċittadini naħseb li it-trattati ma jippermettux li jkun hemm proċess partiċipatorju iktar validu mandux impatt fuq deċiżjonijiet, mandux il-garanziji għal um, li li dak li jkun ħajatu kasu, ġifiri aħna rridu nħarsu lejn it-trattati mill-lat tal-jekk jagħtu biżejjed aċċess għal soċjetà individwali għal taħida deċiżjonijiet. Aħna rridu b'xi mod naqdu l-idejja tagħna biex ikollna viżjoni għal ġejjeni u aħna rridu nkunu kemm kam prammatiċi imma e, anke wkoll naħsbu termini ta' viżjoni. Aħna rridu e, naqblu fuq triq rridu naqbdu u rridu wkoll u nipproteġu l-triq li niddeċidu li naqbdu fl-imkien, ġara darba niddeċidu fuqha. Jekk aħna ma nagħmlux dan kollha fl-imkien 27 u 28 stat membru, il-tħassib tiegħi u li li ser jinaqdu ma dan it-tip taħsib ta' dan il-perġimes li l-emlemmolaw u iktar ħan nissugraw li nispiċċaw Ewropa li taħdem fuq simxi fuq żewġ binarji li musa taħdem fil-interessi tagħna. Jiġifieri nixtieq nirringrazzja li kull min ġi hawnhekk biex jingħaqad magħna illum. Aħna nħossu li jkun importanti ħafna jekk namlu rapport ta' implementazzjoni fuq ir-rwol ta' kif it-trattati attwali huma nwettqa meta niġu għal rwol tal-Parlamenti Nazzjonali għaliex dan jista' jkun utli ħafna pal eżerċizzju fil-kuntest tal-potenzjal tal-ġejjini għal dawk li huma xogħlijiet addizzjonali li jaħdmu iktar flimkien u morru lil mill-dialogu politiku fuq eh, deċiżjonijiet Ewropej li jittieħdu li fin nittamaw li simaw iktar minn għandkom fuq dar rigward. Nixtieq ukoll nseħħ ikoll moħħkom illi il-kollegi kollha mm, lesti sa barra illi morru jippreżentaw ir-rapport qed niddiskutu ġifiek intom ukoll interessati fli jkollna jkollhom bħal dirett eh, bil-mod kif aħna nindirizzaw aħna nifukaw fuq 10 affarijiet ġifieri nixtieq nikkonferma f'isem il-kollegi kollha fafkom l-less din ir-rieda li naħnu fl-imkien għal darba oħra ningrazzjakom minn qalbi u l-lejl tajjeb eh, fi Brussell eh, u ivvjaġġi tajjeb lura lejn darkom ukoll. Il-laqa mal parlamenti Nazzjonali hija ġurnata ma laqa ta' afka ħadd kompli ġifieri dawk il-ftit minna li huma tal-afka jekk ġobkom ibqgħu hawnhekk. Thank you very much for coming. Uh, it is good to, to see you active, to see you trying to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

colleagues, so can we continue the, the meeting of AFCO? You might remember that in the morning before the meeting started, we started the point... Eżis kollegi, nkomplu. Dejna dal-ħodu fuq l-opinjoni tal-Komitat fuq il-Deposit Insurance Scheme u jina prezentajt il-punt ewlieni tal-opinjoni li jina kont ħejjejt, ġifiri rapport prezentat U issa l-element li jmiss taħdan il-punt huwa li nisimaw l-shadows naħseb li hemm shadows bresso presso bis. biss. Mercedes ġifiri ninfurma kon fuq il timeline għal finalizzazzjoni ta' din l-opinjoni ġifiri Mercedes bejk. Grazie, ċer. Naħseb li kollha qarajanin wis issa biex noqogħdu nam nitkellmu fuq dawn il kustjonijiet tant komplikati. Ħatikom ġost biex nfu l-mikrof sewa. Il-headphones issa. Għalija jidirli li dan il-rapport u għu tajjeb. M'għandix question zid, ġviri li il-punti li jett proponi inti huma punti nistgħu naqblu magħhom, aħna qegħdin nirriflettu dwar jekk hemm xi ħaġa nieqsa li ħanaraw eventwalment nippreżentaw bħala emenda. Pero aħna pjuttost sodisfatti bil-proposti. Nistqarri li ma tantx kelli kellna ċans li naħdmu fuq u sew għaliex ċant kena kusanijiet oħrajn fuq xiex naħdmu imma hawnhekk eh, fuq s seba ħan nevalwaw il-proposti. Tija kun naħseb li huma u interessanti ħafna l-parti li għandha x'taqsam mal- pajjiżi illi ftit ftit jitlu fis-sistema biex ikonna sistema għall aċċess illi tagħmel iktar faċli tranzizzjoni. Dija xi ħaġa li naqblu ħafna magħha fuq affarijiet oħrajn qatt iridu nirriflettu. Thank you uh, very much. And uh, Grazzi tassew. M'ax iktar xadu għaw, ma mela l-għan informakom għana. Mela nixxadew li jekk meta dawn jirrisqu l-emendi li l-emendi għandhom jirrispettu l-kompożizzjoni ta' afko biex eh, forsi jista' jkun li fikon jiġi votat mod pożittiv l-emendi li jintbatu sa' 7 ta' settembru nittama u aħna ħajkonna emendi tal-voti f'jannar, 30 ta' jannar tal- ta' sena diħa, sa' kemm ikunx hemm xi bidliet fil-iskadenzi ta' jkollna xi bad tkun impossibbli li jkollna l-vot. Seba ta' Deċembru l iskadenza hija. Mela ngħaddu għall aħħar punt fuq l-aġenda tagħna, l aħħar punt ta' sostanza, ninitama l se Ma nafx jekk il-kollega tagħna mill-Kummissjoni reġerġi lura, imma iva Ma ftakar ta' karda kelli għalli iva M.E. Suzani. Mistin Misti neħnu ma narak. Mela, hemm punt taħt numru seba' proposta l emenda għal ftehim interstituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill u l-Kummissjoni fuq disċiplina budgetarja, kooperazzjoni u kwistjonijiet budgetarji u fuq il-ġestjoni eh, b'saħħitha għalli dan kien jirferut f'AFCO għaliex kien hemm min kien hemm il-ftejm interistituzzjonali għan negozjati u għal stabiliment tal-riserva tal-krizi eh, tal-żmien ta' krizi. Intom tistgħu diskutuwa ma jnasab illi tajjeb illi nisospendu d-diskussjoni skont l-informazzjoni għan jihdu ma jen nisimaw il-komissjoni għan jihdu l-informazzjoni jimbat naraw. Grazzi Iva minn diġi budget tal-komissjoni għawnek xtaqt nfakkarkom illi il-proposta biex nemendaw il-ftejm interistituzzjonali kienet marbuta ma' proposta tal-komissjoni fil-kontest tal-midterm review tal-MFF biex naħolqu din il-Crisis Reserve il-ġdida. il crisis reserve il ġdida Issa negozjati fil-Konsil imxew ġmila waslu biex eh, jiftemu fuq il-proċedura ta' konsens. Ir-riserva bħalissa mhux parti mill ftehim politiku minnaħa tal-Konsil. Hemm mezzi oħrajn biex insaħħu il-mekkaniżmu ta' flessibilità li huma neċessarji. Li jfisser li l-emendi tal-ftejm interistituzzjonali mhuwiex neċessarju u din kieku tiskadi mill-pakket leġislattiv. U l-regolament tal-MFF u l-regolament finanzjarju ser ikunu l vetturi u l-magni li wassuna biex nitraduġu dan it-tip ta' tekst legali. Ġifiri l-emenda IA tkun obsoleta. Sajb, nasib il-pozizjoni ta' komissjoni ċara Ma rridx nagħlaq għalissa għax għatem ċans kejken ħafna li l-affarijiet jistgħu jinbidlu ma għalissa jidher li mhux se jkun hemm ftehim interistituzzjonali mhux se jkun hemm la reviżjoni u laqas krajs riserva ta' kriżi tal-Unjoni li jfisser li ħana l-kwistjoni ġalla darba tiġi niformakom ħana u l ta' tħajju d-deċiżjoni. Imma palissa insomma għatna kooperaw ribma l-Komissjoni nkunu nafu minna u sitt iħor jisitt xeħ taħat iħu situazzjoni. Mela dan kien laħar punta sostanza fuq il-taħlew bi ma deċiġin zid. Imbagħad imlaqa li mess. Le għax il-kwestjoni nix sostanza għalija imma mbaħt iva mbagħad skont il-daqa nisnu. Allura eh, ngħaddu laħar laħar l-aħħar punt ħajkonna żewġ laqgħa daqt fuq il-ħamsa li hija laqa normali fuq it-tminja li hija laqa straordinarja kemm fi Brussel għal fit tminja aħna ta' Deċembru kun qed nivvotaw fuq il-rapport importanti inti qed taqra xi ħaġa għalija qabad wejda fil-każ. Proposta naħseb illi intbatet lil koordinaturi tnej minnhom qegħdin hawnhekk. Forsi nistgħu konna laqa ta' koordinaturi nhar it-tnejn fis-satejn. għax nhar it u l-ġurnata tal-laqa. Ġifieri jew kellha wara laqa. Jiena naħseb eh, ninżel <laughs> fissatej, ma m'għandix ajruplan privat. Skandlu kbir ta' helikopters palissa eh, f'pajjiżi ġifieri maħer li ma semmijiex. Għem il-karakalla li għetixu l-Polonia. Iva, forsi jistaw jisalfu li wieħed ikun aħjar. Tippreferi wara iva. Jina għankun imman li laqa ta' satej u minni xċerta li kun l-esta. U għadibattitu fil-pawza tal-ikel, ma ximdaqqet diffiċli li taqbatu titla eżat t-satej ġifiri. U ma san kun nafezat fej, kun rjeħer wara. Ma mela li għan għamlu għawara. Mela Fil-office u nos laqa tal-koordinaturi Fit-8 ta' Deċembru. Fil-5, fil-5 Deċembru. Ok, tajja. Naġurnaw il-laqa. Grazzi. Yes, thank you, translators, interpreters, and everybody. Thank you. Go, go, go. Thank you.